astensjonijiet le 27 favur kontra astensjonijiet taddi emenda ta' kompromess A minu favur minu kontra astensjonijiet taddi 28 favur kontra Assenzjonijiet ma taddix. 29. Taqa. Menda 30 favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. 31. Le, taqa u koll. Din Ija l-ewel darba li għandi lista tal-votazzjonijiet tal qoddimi. Allura nitlobkom daqxejn ta' sabar. Emenda ta' kompromess be, minnu favur. Kontra? Astenzjonijiet. Taddi. Emenda 40. Favur? Kontra? Astenzjoniet. Taddi. 41. Favur. Kontra? Astensjonijiet ma taddix. Emenda ta' kompromess ċe, favur? Kontra? Astensjonijiet taddi. 44. Favur? Kontra? Astensjonijiet ma taddix. 46 favur. kontra Astenzjonijiet? taddi. Emenda bil-fum edha qoddimkom memx għalfejn naqrawa. Staw taqrawa intom. Emenda 47 favur. Kontra? Astenzjonijiet. Ma taddix. Emenda ta' kompromess de favur? Kontra? Assenzjonijiet Faddi. 50 favur kontra Assenzjonijiet ma taddix. 51 favur kontra Assenzjonijiet ma taddix. Emenda ta' kompromess E favur kontra Stenzjonijiet taddi. Emenda 55, emenda bil-fom li tistaw taqraw. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda ta' kompromess F, favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 58 favur. Kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. 60 favur. Kontra. Mux daqsek ċar il-mod kif votajtu. Niprofaw bil bil-magna tal-votazzjonijiet. Insejt il-karta tal-vot tiegħi ma daħħaltiex fit-tamir. Infatti tgħid il-President. Xkull waħda. Sittin. Kolħat vota? Dax, favur, 15 kontra. Għal stant is-60 ma taddix. 62. 61 għansi tgħid il-President. Favur? Kontra? Astensjonijiet. Ma taddix. 62 favur. Kontra? Ostensjoniet, taddix. 63. sewġ partijiet, l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Sessjonijiet, l-ewwel parti tgħaddi, it-tieni parti. Favur? Kontra? Astensjonijiet. Aħjar nivverifikaw. Jew nagħmlu verifika. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Tnax favur mistax kontra ma taddix. Emenda ta' kompromess G, favur, kontra stensjonijiet taddi. 65 favur. Kontra, Astenzjonijiet ma taddix. Emenda 2. Favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 3. Favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 4. Favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda 5. Favur kontra, astensjonijiet taddi. Emenda sitta. favur, kontra, astensjonijiet taddi. Seba' favur, kontra, astensjonijiet taddi. Tmienja. favur, kontra, astensjonijiet taddi. Disa favur, kontra, astensjonijiet taddi. 10, favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. 11, favur, kontra, astensjonijiet taddi. 12, favur, kontra, astensjonijiet taddi. 13, favur, kontra, astensjonijiet taddi. 14, favur kontra assenzjonijiet taddi 15 favur kontra jitt. ma taddix 16 emenda bil-fum favur kontra jitt. taddi 17 favur kontra jitt. Taddi. 18, żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra. Astensjoni taddi. It-tieni parti. Favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. 19 favur. Kontra. Astensjonijiet. Verifika. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. 20. Favur? Kontra? Attenzjonijiet. Verifika anke din l-emenda. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Ma taddix. 21 favur. Kontra? Għanna l-istess maġġoranza u ma taddix. 22 favur. Kontra? Astensjonijiet taddi. 23 favur. Kontra? Astensjonijiet taddi. Wieħed favur kontra verifika. Votazzjoni maluqa. ċaħat għadu ma votax? Għaraw daqxejn. Ma taddix għaliex ir-regola tajt li jekk jiġu ndaqs ma tgħaddix. Sur maħta. Tajjeb wis. Ma tgħaddix xorta waħda. Inti tivvota favur? Iva, mela, allura tgħaddi. mhux possibbli ma nistgħux nirrepetu il-vot. L-istess japplika fil-plenarja. Das Senjura President, l-inqas ħaġa li nistgħu nagħmlu hija illi nirrepetu l-votazzjoni jekk ikun hemm xi ħadd illi jgħid illi il-magna tal-votazzjoni fil fat ma taħdimx, di tista' tiġri kulħadd. Kellu problema bil-magna tiegħu diġà mill-bidu. Diġà mill-bidu għalinna li kellu problema bil-tamira l-vot. għalek ta' di maġġoranza ta' vot wieħed qed taraw kemm importanti li nġibu magħna l-karta għal votazzjoni u l-President ukoll iddaħħal il-karta tal-votazzjoni fil-tamir. Ejjew nivvotaw fuq ir-rapport, la bosta rapport kollu kemm hu, u biex nagħmlu dan nieħdu vot elettroniku. Everybody voted. Kulħadd ivvota? Fadal tnejn oħra. Zewġ voti oħra. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. 23 favur. Xejn kontra 3 l-astensjoni. Proset tassew nefraħlek sur Valesa. Grazzi tassew. Grazzi tas sabar li warejtu miegħi. Now let's move on. Hmm. <coughs> okay, the people that are leaving the room, please do. Min ħajħalli l-kamra jekk joġobkom telqu issa u għamlu dan. Fiskiet, ħalli nkunu nistaw ngħaddu għal petizzjonijiet.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 have a very rich agenda, so I, I suggest... Għanna agenda mimlija daqsbajda u bekk nissuġġerixxi li nibdew kulħadd jieħu postu għaliex għandna il-preżentazzjoni dwar l-analiżi dettaljata tal-tuħ tad-demp sistematiku tal-ħnieżer. Naddi l-kelma li otavio Marzocchi mid-Dipartiment tal-Polisi huwa ħajatina il-prezentazzjoni tiegħu jekk jogħġbok Ottavio Marzocchi. Grazzi ta' sew Sinjora President. Jiena Ottavio Marzocchi mid-Dipartiment tal-Policy dwar dirtijiet ta' ċittadini u l-affarijiet kostituzzjonali. Aħna nixtiequ nirringrazzjawkom tal-li tajtuna din l-opportunità li nresqu dan l-istudju, prezentaw dan l-istudju li aħna minna fuq talba tal-Komitat tal-Petizzjonijiet li saret fl-ewwel ta' April li tlabtuna biex nitrattaw l-kwistjoni tal-petizzjoni marbuta mal-tuħ demp il-nieżer. Din l-istruttura tal-prezentazzjoni li jena ħan namel illum. Il-petizzjoni li qed neżaminaw hija 0336 2012 ġiet analizzata mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet darbtej f'darbtejn din hija t-tielet darba li ħankun qed niddiskutuha. U sar Eh, segwitu fil-komitat. Mbagħad ħanitrattaw il-kwistjoni tal-tuħ tad-demp tal ħnizer fil-liġi tal-Unjoni Ewropea u l-implementazzjoni tad-direttiva tal-Kunsill. Irdu naraw x'azzjonijiet għamlet il-Kommissjoni biex tassigura implementazzjoni aħjar tad-direttiva u x'azzjonijiet għamlet u ħadet il-Kommissjoni u forsi il-Parlament jista' jikkonsidrom għal aktar azzjoni. Imbagħad ngħaddu għal konklużjonijiet. L-istudju tqassam imbagħad hemm ukoll il-mistoqsijiet parlamentari li ġew imresqa matul l-aħħar leġislatura u tweġibiet tal-Kummissjoni għal dawn il-mistoqsijiet. Il-petizzjoni li qed nanalizzaw dwar il ftuħ ta' demp tal-ħnieżer mod sistematiku naraw li hemm nuqqas ta' implementazzjoni u ksur tad direttiva tal-Kunsill 2008 120 KE li tistabilixi standards minimi għal protezzjoni tal-ħnieżer. Hemm n nies ma' din id-direttiva tal-Kunsill li tipprovdi regoli dwar il-kwistjoni tal-qtuħ tal-demp tal-ħnieżer. Il-petizzjoni tgħid illi fl-Unjoni Ewropea hemm problema bl-implementazzjoni u l-ksur ta' din id-direttiva. Il-Kummissjoni fit-tweġibiet tagħha matul l-analiżijiet l-oħra li kien hemm tgħid li infatti taħseb li issa tressa proċeduri ta' ksur, li jekk tressa proċeduri ta' ksur kontra l-istati membri din ma tantxija sistema l Il-Kummissjoni tippreferi taħdem dwar linji gwida ħalli tassigura implementazzjoni aħjar ta' direttiva u tuża għodot ta' tal-im elettroniku e-learning. Il-Kummissjoni wkoll ta' tħil li tista' żżid eh, leġiżlazzjoni għafas oħra dwar l benessri tal-annimali. Il-Kumitat għal petizzjonijiet zamm il-petizzjoni miftuħa sal-lum jazamina fl-20 ta' Marzu 2013 u fl-1 ta' April 2014. Meta talbuna biex aħna namlu analiżi dettaljata dwar din il-petizzjoni u anke illum qed tiġi trattata l-ewwel nett Kjarifika dwar it-terminoloġija, xi il gdim tad-demb huwa aġir mhux normali fost il-ħnieżer li ġi studijat mill-komunità ta' xjenza u nexilhom jiksbu serje ta' fatturi ta' riskju, elementi li waslu għal gdim ta' demp. Meta il-ħnieżer kunu f'ambjent li ma jkunx tajjeb, ikun tedjanti, jew mimli stress, naraw li dawn ikunu l-elementi jew l-enin li jikkawżaw il-gdim ta' demp, ġifiri il-ħnieżer jikdmu demp xulxin. Hija ħaġa pjuttost komuni f'sitwazzjonijiet ta' kabbir intensiv tal-ħnieżer u il-Kummissjoni qed tipprova tagħti materjal ta' rikiment lil ħnieżer biex tassigura li huma ma jiddejqux għaliex il-ħnieżer ma fost liktar annimali intelligenti u kurjużi illi jeżistu. Il-gdim tal-demp jikkawża infezzjonijiet u jaffetwa wkoll il-benessri u s-saħħa tal-ħnieżer fuq medda twila ta' żmien u jista' jwassal għal ċertu mart meta meta l-nieżer jibdew jikdmu dem xulxin din issir bħal virus u tinfirex fost il-nieżer il-tuħ tal-demp tail docking metodu ta' prevenzjoni li jużaw ir-raħala ġifiri tneħħija sistematika ta' demp jew parti mid-demp tal-nieżer il- fil-bidu tal-ħajja tagħhom il-raħħa la jneħħu il-demp tal-ħnieżer jew biċċa minna mingħajr anastezija mingħajr l-opju. Dan huwa metodu biex nevitaw il-gdim tal-demp jista' jikkawża uġieħ kroniku jew infezzjonijiet fil ħniezer il ħniezer ma jkollhomx demp u l-aġir ta' gdim tagħhom eh, flok fuq id-demp u ma jaddu fuq il-widnej fuq l-oħrajn jew is-saqajn. Fid-direttiva il-materjali manipulabli jew eh, tar-rikiment u ma dawk ta' huxlif, tiben, injam, ċana, jew pit, jew taħlita ta' dan. Lan huwa illi jagħtu jissodisfaw l-ġir ta' esplorazzjoni, ta' lop u ta' tiftix għall-ikel u jnaqqas il-riskju il ta' gdim. Għanna d-direttiva tal-Konsil 2028 keqe eh, li tistabilixxi l-standards minimi għal protezzjoni tal-ħnieżer u hemm serje ta' kondizzjonijiet illi huma stipulati f'din id-direttiva. L-ewwel net il tuħ ta' demp tista' ssir biss jekk parti mid-demp jinqata ikun mutilat. Ma jistax isir fuq bażi ta' rutina, jista' jsir meta jkun hemm xhieda ta' aktar minn każ wieħed ta' qdim tal-demp imbagħad ir-raħala jieħdu miżuri oħra ta' prevenzjoni bħal per eżempju jibdlu l-kondizjonijiet tal-ambjent mhux tajbin jew sistemi ta' ġestjoni tal kabbir tal-annimali u dan għandu jsir minn veterinarju nkella persuna mħarġa, jiġifieri il ħal għandu jipprova jibdel is-sitwazzjoni fil posta tkabbir billi jagħti aktar spazju, jagħti ċertu ġugarelli u materjali ta' rikiment bidla fil-ventilazzjoni. Fil Id-direttiva li qed nirreferu għalija l-2820 il dispożizzjoni dwar il-tuħ tad-demp ila fil-liġi Ewropea sa mill-91 hemm direttiva tal-91 630 ke F'din id-direttiva kien hemm skadenza għall istati membri biex jimplementawha sa l-1994 iġifieri l-liġi tal-Unjoni Ewropea ilha tipprojbixxi tuħ tad-demp tal-nieżer għal 20 sena u din is-sitwazzjoni din hija sitwazzjoni aħna preżentalkom fil-slide li jmess is-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea livell ta' implementazzjoni tad-direttiva tal-Kunsill hija daqsxejn komplikata biex nifhmuha għaliex il-Kummissjoni ma ġabritx informazzjoni b'mod sistematiku u lanqas l-istati membri mamlu dan. Tweġiba tal-Kummissarju Borx, per eżempju, fl-2014 f'Marzu għal-mistoqsija tal-Parlament fejn huwa jgħid biċċar li l-Kummissjoni m'għandix ċifri preċiżi dwar il-konformità f'dak li huwa tuħ tad-demp tal-ħnieżer. U dispożizzjonijiet mhumiex sodisfati fil-maġġoranza tal-Istati membri. Bekk il-Kommissjoni taf li m'hemmx implementazzjoni u hemm ksur ta' direttiva ma m'għandix ċifri konkreti f'idea u għalhekk x'għamilna. Rajna x'numa s-sorsi sekondarji ta' informazzjoni, per eżempju, il-Fondazzjoni Ewropea l-autorità ta' Sicurezza, ta' sigurtà tal-ikel, studju 2007 din autorita edha f'Parma, mbagħad għandna uffiċċju fil-Komissjoni Digi Health, mbagħad rapport minn NGO dwar il-bidja fejn għamlu serje ta' zjara fil-irtsietet ta' tkabbir u testaw taraw li għanna il-Litwanja, Finlandja u l-Izvezja li jikonformaw u skont zjara tal-uffiċu tal-uffiċu veterinarju tal-Kommissjoni sieħbu aktar membri Ċipru, Slovakkja u Renju Unit. Iżjarat l-oħra mill-NGO Compassion in Farming ma jwaslux għall-istess konklużjonijiet. Għatan ċanna tarif u dak li għanna għadwar ftit stati membri. Bejn tlieta sa sitt stati membri jikonformaw ma' direttiva fil-waqt li l-bqija tal-istati membri ma jikonformawx. Imbat trattajna l-azzjonijiet li ħadet il-Kommissjoni biex tipprova tejjeb l-implementazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Il-Kommissjoni ħadmet dwar linji gwida u għodot ta' talim elettroniku, e-learning għall-istati membri u għal-bdiewa raħala. Id-diskussjoni dwar linji gwida ila fis għal dawn l-aħħar sentejn kien hemm xi għajdut fejn intqal li jider id-diskussjoni hija pjuttost komplikata u l-Kummissjoni tamat li ittem id-diskussjonijiet matul is-sajf iżda ma rnexxilix Diskussjonijiet għadhom għaddejjin il-problema bil nigwida u huma hija li mhumiex vinkolanti u bekk ma jobbligawx l-istati membri li jagħmlu xi ħaġa bil-fors iżda jagħtu ċertu gwida dwar dak li għandu jsir. Imbagħad hemm kwistjoni f'dik li komunikazzjoni għaliex il-linji gwida jagħtu stampi fost l-oħrajn, jipprovdu stampi iżda l oħra huma komplikati dik l-impressjoni li ħadna meta tajnjom daqatajn jagħtu gwida legali li wieħed forsi ma jistax jifhimha mal-ewwel bidwi raħal ma jistax jifhimha mal-ewwel. L-istess japplika għal lodo tal-e-learning. Forsi l-Kummissjoni tista' tindirizza l-fatt li l lodo tal tal-e-learning mhumiex daqshekk aċċessibbli għal bdiewa. Imbagħad l-azzjoni l-oħra li ħadet il-Kummissjoni f'konnet ngħidu kienet li tuża il żajer tal-uffiċċju għall-ikel, uffiċċju veterinarju fl-istati membri, iżda m'hemmx monitoraġġ reali fuq l-istati membri, hemm daqsxejn ta' geġwiġija. Xi drabi l-FVO jidentifika ksur tar-rekwiżiti tal- ta' saħħa tal-istat tal ħnizer xi drabi jagħmlu rakkomandazzjonijiet Drabi jaraw li hemm xi ħazina ma ma jagħmlux rakkomandazzjoni u meta jaraw li hemm ksur jitrattaw kwistjoni ta' tuħ ta' demp imma mhux dejjem u bekk kifettilkom is-sitwazzjoni għandha tittejjeb għaliex gedwiġija. Il-kwistjoni tal-ksur, proċedimenti ta' ksur, il-Parlament iddiskutija mal-Kommissjoni fil-Komitat tal-Petizzjonijiet, il-Kommissjoni ma taħsibx li dan huwa l-aktar strument effettiv. Iżda fl-istess waqt din il-projbizzjoni la teżisti għal 20 sena. U forsi jekk noħorġu blin gwida 20 sena wara li ġi stabilita din il-projbizzjoni, forsi xejn tar twis. Iżda din qed hemmhekk biex tikkonsidraw għandhom tistaw taraw li hemm ksur sistematiku u persistenti tad direttiva. Il-Kummissjoni ħasbet dwar il-possibilità li ttejjeb u tniedi liġi għafas dwar il-benessri tal-annimali ħajkun hemm indikaturi dwar il-benessri it-tip tal-implementazzjoni u kol ċerti kwistjonijiet dwar demp il-ħnieżer. Dan huwa pjanat, issa naraw x'ħad proponi l-Kummissjoni, mbagħad il-Kummissjoni ħadmet għatih dwar l-istrumenti biex tevita il-tuħ ta' demb tal-ħnieżer sistematiku. L-iktar dwar l-aċċess għal materjali manipulabli u tar-rikkiment biex jiġi evitat il-tuħ tal-demb tal-ħnieżer. Konklużjonijiet. Il-provi kollha li għandna juru li hemm rata għolja persistenti ta' nuqqas ta' konformità fil-maġġoranza kbira tal-Istati membri il-taħriġ, il-linji gwida, l-odot tal-e-learning dwar materjali manipolabli u tar-rikkiment bħala liġi għafas possibbli dwar il-benessri tal-annimali jistgħu jkunu strumenti ta' siwi għall-implementazzjoni iżda fl-istess waqt hemm bżonn ta' politika stretta ta' nfurzar wara li din il-projbizjoni ila teżisti għal 20 sena projbizjoni fuq il-qtuħ ta' dem ta' ħnieżer. Jiena kont impressjonat li din il-kwistjoni saret kwistjoni ta', ta stat ta' dritt u jisa qed tiġi miksura l-ħin kollu mill-istati membri u ħadd ma qed jieħu azzjoni. Hemm possibilità li l-Parlament jitratta din il-kwistjoni ta' għajjem punt ta' nuqqas ta' azzjoni minnaħa tal-Kommissjoni vizavi l-Istati membri. Il-proċedimenti ta' ksur naturalment mumiex biss odda legali imma huma wkoll odda politika. Il-Kommissjoni bekk tista' tibgħat it-tri l-istati membri u titlobhom biex jieħdu azzjoni u teddidhom li tressaqhom. Dim il-qorti. L-aħħar punt hemm nuqqas ta' evidenza sistematika u konkreta u kol hemm tieġa li konna din ġabra ta' data ta' tarif u tkun aktar sistematika u nassiguraw monitoraġġ u publikar tal-informazzjoni dwar in-nonkonformità permess ta' spezzjonijiet fuq talba speċifika biex il-pubbliku jkun jafx qed jiġri fl-istati membri. U jkun jista' jagħmel il-pressjoni. Fl-istudju, mill-istudju naraw li hemm għannes dwar il-mistoqsijiet parlamentari, hemm bosta mistoqsijiet li tqajmu mill-membri tal-Parlament Ewropew minn kull grupp politiku u għandkom bekk it-weġibiet tal-Kommissjoni. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you, Ottavio. Grazzi ħafna, Ottavio. Naseb li verament investejtu ħafna ħin sabiex tejju din il-prezentazzjoni u fix-xogħol tagħkom. Issa din kienet kwistjoni li kideret ukoll fis-serje Borgen. Imma ikolli ngħid li jiena kienet l-ewwel darba li smajt dwar din u madwar il-kampanja elettorali fl-Iżvezja Kien hemm ħafna diskussjoni wkoll dwar din il-kwistjoni, kien hemm jisu kompetizzjoni bejn l-Iżvezja u Danimarka, ġifieri kien ħaġa interessanti li smajt iktar informazzjoni dwar dawn it-tip ta' każijiet u naħseb li verament issa wasal il-waqt li nanalizzaw iktar mill-qrib dan il-każ. Issa nħalli fidejn il-petizzjonist li ehm, għanna kollegament permezz ta' video.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 Lodwa tajba jena Birgit Dam jena vertu konsulenta l-olja tal-politika fi dan is-soċjetà tal-benessi tal-annimali fid-Danimarka. L-ewwel n-ingrazzjakom lill-membri ta' dan il-Kumitat tal-Petizzjoni tal-li komplejtu turu interess fil-petizzjoni tagħna u wkoll interessajtu ruħkom għal-problema għal tuħ illegali tal-temp tal ħnizer f'ħafna l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Aħna diġà spjegajna kif hemm 29 miljun ħanżir li nqatalhom dembhom fil-Danimarka u kważi 200-300 miljun għanżir fil-Unjoni Ewropea. F'ħafna stati membri, speċjalment eh, fil-Danimarka, dan qiegħed jisir fuq jisu eh, rutina minn jinbidel minn l-proċeduri ta' ġestjoni U uh, fil-fatt hemm 99% ta' ħnieżer fid-Danimarka li qegħdin dan bomb b'dan il-mod. Dan il-fatt huwa li l-ksur ta' direttiva dwar il-ħnieżer qiegħda tkun permessa mill-Kummissjoni mingħajr ma jkun hemm l-ebda proċediment ta' ksur tal-liġi. U din hija problema għall benestri tal-annimali u anke problema ta' distorsjoni tas-suq. Il-ħnieżer għadhom qed ikomplu ibatu ħafna minħabba dan. U hemm ħafna bdiewa illi qegħdin jippruvaw jagħmlu xi ħaġa kontra din il-problema, iżda dan tipoġġihom allura minħabba l projbizzjoni fi żvantaġġ eh, fuq is-suq. Importanti li niftakru illi il ħniża qegħdin jikdbu d-dem b'xulxin minħabba raġunijiet ta' stress. Importanti li ntejbu l-kondizzjonijiet tal-ħajja tal ħniżer Aħna naraw illi naturalment jekk aħna naqbdu u sempliciment nipermettu illi nqatalhom dembhom mingħajr ma aħna intejbu daqsxejn kondizzjonijiet ta' ħajja tagħhom ħalli l-ispejjeż għall-produzzjoni ma jistitu xi xi ħaġa mhix aċċettabbli. Mhuwiex aċċettabbli laqqas li f'dak li għandu penestri il tal-ħnieżer dawn l-istati membri u kif ukoll il-bdiewa qed ikomplu eh, jagħmlu jiksru il-liġi tal-Unjoni Ewropea għet jagħmlu l-produzzjoni tal-laħam tal l ħafna iktar eh, xi ħaġa li qed tikkawża ħafna tbatija lill-annimali. Ja, aħna sanna ħafna dokumenti li juru li hemm problema kbira bil-ksur ta' din il-proibizzjoni tal-qtuħ tad-demb tal-, -tal, -tal, -tal, -tal, -tal, -tal, -tal tal-ħnizer hemm sitt stati membri biss illi qed ikunu rapportati li qegħdin iżommu mar-regoli, hemm 17 stat membri mhuwiex qiegħed iżommu regoli tal-Unjoni Ewropea skont l-informazzjoni tatna l-Kummissjoni u l-Aġenzija tal-Kummissjoni l-FVO. E Ir-rapport jissuġġerixxi li hemm bosta modi differenti ta' kif aħna nistgħu nagħmlu dan, irridu nerġgħu nisqu fuq dan kollu. Jiena naħseb illi ma tantx hemm tarif miex problema li memx tarif bizzijiet fil-fat tal-menu mux fil-istati membri bħal Danimarka u fil-istati membri oħrajn fejn għandhom produzzjoni kbira tal-laħam tal-majjal u trobbija tal-ħnieżer. Jien naħseb dina problema strutturali u l-ħnieżer qegħdin jinqatlu sabiex jippermettu li jkun hemm produzzjoni fuq il-livell industrijali u l-ħtiġijiet bioloġiċi tal-ħnieżer mhumiex ikunu konsidrati, tkunu anzi injorati. Għal din Ġuni naħseb li jitnuħu goslet nar li għandna rapport issa li qed jissaq lill kummissjoni għandha tniet proċedimenti ta' ksur u tibdew kol bil-lodda ta' nforzar. Jiena naħseb li jenna 20 sena issa nitkellmu fuq dan il-ksur ta' dritt, ta' liġi ta' direttiva u issa naħseb li wasal il-waqt l-individuazzjoni. Tajjeb, nirringrazzjakom issa nixtieq il-nistiden l kummissjoni għanna l sinjura Perez Alvarez jew s sur Simonin li ħajtkellmu, ma nafx ma ħajtkellem. Grazzi President. Nixtieq l-ewwel net. Dan itqal mill-petizzjonant u mir-rapport tal-Parlament il-tuħ tad-demb il gdim tal-demp hija problema komplikata u mhux faċli li ir-raħala jsolvuha. Din hija l-ewwel ħaġa li xtaqt ngħid. Mhux kemm naqbdu u nwafqu kollox billi nibdew proċedura ta' ksur. Iva, nistgħu ngħidu lill-raħala intom ma tistgħux taqtaw iktar id-demp. Imma hemm problemi oħra għaliex jekk wieħed jieqaf jaqta' demp il-ħnieżer jibqaw jikdmu demp xulxin u dan jikkawża infezzjonijiet u problemi oħra u bekk din mhix kwistjoni ta' deċiżjoni legali u nsolvu kollox l-ewwel ħaġa li xtaqt ngħid. Imbagħad irridu nsibu alternattivi f'kull kuntest ta' tkabbir tal-annimali mhux sempliċi għaliex kif intqal hemm bżonn ta' materjal ta' rikkiment u manipulabbli u xi drabi hemm bżonn ta' bidla strutturali fil-maqjel pereżempju. Il-kuntest il globali, il-kuntest tekniku huwa problema mhux faċli nsolvu, mbagħad dwar il-fatti dak li ġi preżentat illum. Il-Kummissjoni ħadet nota ma tantx għandi kummenti dwar il-fatti, x'nista' ngħid, il-Kummissjoni taraf li hemm problema fl-implementazzjoni u t-tieni punt Dak li importanti huwa li aħna nkomplu naħdmu dwar din il-kwistjoni li nsibu alternattiva. Kifettilkom mhux faċli għaliex hemm bosta fatturi involuti, hemm problema strutturali. U dan jista' jsir permezz ta' negozjati, jekk ikun hemm infrazzjoni ksur kbir, eh, mhux faċli li nsolvuhom mill-aktar fis possibbli. Ħankomplu naħdmu dwar il-linji gwida u anke dwar liġi għafas possibbli nistgħu noħorġu biha iżda għalissa nixtieq nisħa l kummissjoni resqet proposta li qed tiġi eh, bħalissa diskussa fil-Parlament u l-Kunsill dwar il-kontroll hija proposta li ġabet ħafna interess għaliex tirreferi għal benessri tal-annimali xi ħaġa li bħalissa ma teżistix. Kenna proġett pilota, grazzi għal Parlament, dwar din il-kwistjoni u grazzi għalija stajna nizviluppaw linji gwida. Jekk din il-proposta titħol fis-seħ, mill-aktar fis possibbli wis probabbli ħankunu nistgħu nidħlu fil-kif f'aktar dettalji dwar il-komunikazzjoni u l-edukazzjoni ta' raħħala u l-bdiewa. Nistgħu insibu xi alternativa dwar dispożizzjoni ta' tkabbir installazzjoni l-azzjoni tal-Kummissjoni. Il-problema tal-implementazzjoni. Irridu ngħidu li il-Kummissjoni qed attenta fl-implementazzjoni u dispożizzjonijiet legali hija kwistjoni tal-istat ta' dritt u importanti l-istat ta' dritt ikun rispettat. Signor President, nixtieq nisħa ukoll li f'dawn l-aħħar snin il-Kummissjoni ħadet ħsieb il-kwistjoni tal-implementazzjoni u nixtieq ngħidilkom fl-2012 kien hemm il-tneħħija tal-tkabbir tal-tjur, il-Betri Chickens u wkoll kienna bidla strutturali fl-2000 u 13 u bdew proċedimenti ta' ksur. Bekk, il komissjoni ma għaddiċ ideja fuq fu dwar il-kwistjoni tal-implementazzjoni. Iżda għanna prioritajiet u il betri Chickens, per eżempju, u il-protezzjoni tal-annimali u l-benessri dawn huma kwistjonijiet tas-sew importanti. fil ferbatax kena zjajjar dwar il- fil-biċċeriji dwar il-qtil tal-annimali. U għal daqstant din il-kwistjoni tal-implementazzjoni bħalissa miċja ġmiela il-tuħ tad-dem tista' tkun kwistjoni li impoġġuha fuq l-aġenda tal-Kummissjoni. Iżda, Għanna komissarju ġdid, għanna komissjoni ġdida, l-prioritajiet bħalissa għedin jiġu evalwati mill-ġdid, ma neskludux li din il-kwistjoni li għetqajmu intom ħat tiġi meqjusa bħalissa fost il-kwistjonijiet oħra. Jina naqbel ukoll mal-fat li bħalissa irridu niżviluppaw politika ta' evalwazzjoni ta' situazzjoni li tkun speċifika għaliex din hija problema li jistħoqilha attenzjoni partikolari. Grazzi ta' sew, Sinjora President. Merci a vous, monsieur. Um... Grazzi ħafna. Nixtieq issa nistieden lil kollegi sabiex jitkellmu. Għandna lil Margaret Oaken l-ewwel. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena ħan itkellem bid-Danis minħabba li naf illi hemm nies mid-Danimarka li qed jisimgħuna. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill petizzjonisti li fil-fatt il-petizzjonista li fil-fatt qiegħda tkellimna fuq dan il-każ u kien hemm ukoll anka bosta programmi dwar il dan il-każ fid-Danimarka u anka dwar ir-riżultati ta' distorzjoni tal-kompetizzjoni issa għandna kummissarju Daniza li hija responsabbli għall kompetizzjoni u issa qegħdin inħarsu lejn dan kollu bir-reqqa ħafna u naħseb li daħ jkun fil- eh, fidejn issa Sinjura Vestager sabiex tanalizza din is-sitwazzjoni aħna li għadin nagħmlu għek u li qed nippruvaw narfu il-fatt li hemm ċertu affarijiet illi illa naħdmu fuqhom qed naraw min-naħa tal-Kummissjoni illi fil-fatt huma qegħdin jgħidu li dak li aħna għanna bħala fabriki u postijiet fejedin jitrabbaw jitrobbew l-annimali sabiex jinqadlu fil- fil-maqjel tagħhom ġifieri huma qegħdin jgħidu li qegħdin jinżamu f'kundizzjoni tajbin iżda jiena naħseb li dan m'hemmx sens inkella huma ma jkunux qed iħossuhom ħażin u jibdew jikdmu id-demb ta' xulxin jiena naħseb illi dan għandu jkun ta' interess fuq il-livell Ewropew. Dan il-każ aħna fid-Danimarka żviluppajna numru ta' rezistenza kas ta' rezistenza għal penicillin għall-MRSA u koll waħna qegħdin nagħtu eh, l-antibiotiċi bħala prevenzjoni anka fit-trobbija tal-annimali. U aħna allura għanna kwistjoni tal-kompetizzjoni fejn aħna warrabna il-regoli tal-etika u fl istessina aħna maħniex qed inħallsu l-ispejjeż esterni li aħna is-soltu irridu naraw li dejjem jitħallsu fil- fis-settur agrikolu minħabba li għandna regola ta' polluter pays iżda f'dan il-każ dawn in-nies mhumiex qed inħallsu għal dan il-ksur tal-liġi u jiena naħseb li jekk aħna fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea naraw illi dan ħajjittieħed bis-serjetà aħna nafu illi mhijiex eh, biss is-sitwazzjoni fid-Danimarka Iżda ħafna nies li qegħdin jużaw pereżempju l-penicillin bħala prevenzjoni, bħala trattament. U jiena smajt li l-CS pereżempju ta' Danimarka ma jistgħux ikunu esportati jekk eh, id-demp tagħhom ma jkunx inqata' minn qabel, ġifieri qisu sar rekwiżit tal- l-importazzjoni f'ċertu pajjiżi, ġifieri dembhom ikun maqtuħ diġà meta huma jkunu żiż, żieqes. Ġifiri jiena nixtieq ngħid ukoll illi l-konsumaturi edin jazlu ċertu ħnieżer illi kienu trattati bċertu mod huma lesti illi ħassu kol ċertu prezz. Jiena naħseb illi kun tajjeb illi nġibu iktar attenzjoni dwar dan ħalli bekk il-konsumaturi ikunu iktar fuq naħatana ħalli huma ikunu eh, ikollhom iktar xewqa sabiex iżommu ma standards etiċi Mikejja li forsi jista' jiswilom daqsxejn iktar sabiex jixru l-majjal, forsi nistaw niklu daqsxejn inqas eh, majjal u fl-istess ħin naraw li l li ikunu qegħdin jinżammu tajjeb. Grazzi ħafna, Signor President, il-tuħ ta' den brutina tal- tal-ħin tad-dem tal-ħnieżer hija xi ħaġa li eh, tiġġelhom ibatu ħafna u hija xi ħaġa li hija krudili ħafna. Tneħu gost illi qegħdin tiġdu l-attenzjoni darba darbtejn tlieta fuq din il-kwistjoni u hija tiżgura li aħna ma ninsewx lil dawn l-annimali. Importanti li ngħidu li nistgħu nipprevjenu li jinqata id-demp tal-ħnieżer b'mod daqshekk sistematiku. Aħna smajna minn qal illi fil-fatt e, huma qegħdin jaqtawlhom dembosa biex jevitaw illi jikdmu dem xurxin, iżda dan huwa relatat ukoll ma' kondizzjonijiet li aħna qegħdin irrobbu l-annimali fihom. U naħseb l-importanti li aħna nibdlu s-sistema u naraw li l-annimali kollhom ħajja aħjar u mhux nintensifikaw iktar il-produzzjoni ta' u ninjoraw dawn ir-regoli u ma naħdux azzjoni u din mhijiex xi ħaġa li naturalment naħsbu illi l-ħnieżer jixtiequ. L-ħnieżer jixtiequ illi jiġru barra fit-tajn ikunu ma xurxin xorta waħda u ma jgdmux dem bħattijħor u ma biss jaslu għas situazzjoni għall-esrem li bdew jikdbu dem bħattijħor maħabba bil-fat li ma jkunux jitħossu għam tajjeb. Iżdaħna s-sistema. Rridu naraw li provaw nibdluha fl-Olanda dan l-aħħar kien hemm proposta min-naħa tal-Partit Favur l-Annimali li kienet proposta li kienet aċċettata. U i-proponiet li nwaqfu darba l dejjem il tad mod b'mod sistematiku tal-ħnieżer. Ma qalu li ma jistawx jaċċettaw illi il-problema tal-fatt li nizar jikbu dem xurxin ma tistax tkun qed tittuża bħala skuża sabiex isir dan iqtod tad-dem mod sistematiku. Aħna qed naħdmu fil-kuntest tal-qafas tal-liġi tal benestri tal-annimali, iżda aħna qedna nistennew dan il-qafas leġislattiv Iżda għafas leġizlattiv għal protezzjoni tal-annimali għanna bżonnu b'mod urġenti mux bissa ħnizer iżda l-annimali kollha fl-Ewropa. Ilna nistennew u l-ħnizer ilhom iktar jistennew ukoll sabiex jkun hemm infurzar tal-leġizlazzjoni li diġà daħlet fis-seħ. Ilna 20 sena minn mintu li implementajna din id-direttiva. Naħseb li sa wasal il-waqt li aħna nħossu għal-jom u għom issa. Kumment ieħor, il-Kummissjoni Ewropea taf ukoll il-maġġoranza tal-Istati Membri bħalissa mhux għazzom ma' mad-direttiva tal-ħnieżer u l-projbizzjoni fuq tuħ tad-demp u aħna naħsbu li issa wasal il-waqt li nieħdu azzjoni. Il-Kummissjoni trid tibda bi proċedimenti ta' ksur. Il-trattat ta' Lisbona jistqar illi l-annimali huma eh, esseri li ħossu, ġifiri importanti li aħna verament nħossu għal dawn l-annimali u għall annimali kollha minn flok ma naraw li kunem eh, sistema ta' produzzjoni iktar intensa permezz ta' sussidji agrikoli. Grazzi sa' signora Mezzi. Thank you, Madam Chair. Um, I have two points to make here. Um, Grazzi, Signor President, għandi żewġ punti li nixtieq nitkellem dwaru. Dwarhom jiena bħala ċer tal-grupp favur id-drittijiet tal-annimali jiena naħseb li hija ħasra li qed tkun permess illi fil-fatt jinkisru dawn ir-regoli kemm fil-biċċerija anke f'dak l-anxaqsam it-trasport tal-annimali u anka fil-stadju ta' trobbija tal-animali. Issa qed naraw li l-animali qed ikunu trattati bħal oġġetti, oġġetti li jistgħu jkunu trasportati, importati u esportati. Jien naħseb li dan il-komitat għandu jappoġġa daw li tip ta' petizzjonijiet nixtieq nirringrazzja lil din il-petizzjonista li resqed din il-petizzjoni. il petizzjoni speċjalment dawk il-petizzjoni li huma dwar l-annimali, jiena naħseb li għandna verament nagħtu importanza kbira lil din petizzjoni partikolari u li l-petizzjonijiet kollha l-oħra li huma dwar il-ħbib tagħna l-annimali li jħossu wkoll Apparti minn hekk jiena nixtieq ngħid li dan huwa każ li ilu miftuħ għal 20 sena u ma sar ma minna xejn dwar dan. Jiena bħala membru ta' dan il-Parlament Ewropew imħasba dwar il-fatt li kien ċertu stati membri li kon, b'mod konsistenti komplew jiksru il-liġi. Issa għanna l-fatti u dimajnejna. Tlet pajjiżi biss żammu mar regoli bisħieħ u ma sar xejn kontra dawk il-pajjiżi illi kisru liġi. Jiena nifhem li l-Kummissjoni qiegħda tgħid li din mhix ħaġa faċli nippruvaw nindirizzaw dal-iksur tal-liġi, hemm aħna maħniex u għeksa biex nagħmlu l-affarijiet faċli biss. Jiena naħseb li forsi minflok tliet pajjiżi li rispettaw il-liġi li kieku l-Kummissjoni mxiet sew. ta' jkunu iktar pajizi li jirrispettaw il-liġi, ir-raġunijiet nafu xinu, ma situazzjoni nafu x'inija Allura, xet nistennew eżattament? Jina nishtiq illi nejt illi napprezza ħafna il-kommenti tal-Kommissjoni illi għada tgħid li qed jevalwaw il-prioritajiet jina nittama li dawk l-annimali illi m'għandhomx ma jistgħux isemmaw leħinhom naħseb illi hemm bżonn li aħna nappoġġu l prijorità fuq dawn il-punti. Peter Jaris. Grazzi ħafna jiena nixtieq illi nagħmel xi ftit minna minn u tiegħi wkoll. Mela, zu għandha liġi jekk ma nimplementawiex u ma nirrispettawiex? Aħna ma nafux hawnhekk jekk eh, għalfejn n-nisa dinja jgħidu li dinja xi ħaġa li ma nistgħux nimplementawha. Ma nistax nifhimha jien ġustifikazzjoni bħal din aħna u bwek sabiex nimplementaw il-politika, forsi kien hemm komunikazzjoni ħażina jew jien ma fimx tajjeb, iżda il-Kummissjoni qalet ukoll li hemm bżonn navalwaw is-sitwazzjoni. Aħna qedna illi x'kultant eh, nixtieq li nistiednu l-Kummissarju li huwa responsabbli għal dawn l-affarijiet u apparti minn hekk jiena naħseb illi fil-fatt nixtaqna nsaqsu l-Kummissarju kieku xiamer b'din b'dan il-kas. Għanna il-fatti ċar qoddimna għanna direttiva li ila li daħlet fis seħzda iżda qed tkun injorata u l-liġijiet tkunu miksura b'mod kostanti minn ħafna pajjiżi. Iżda aħna nafu li l-autoritajiet fil-post jafu eżattament xed isir fil-pajjiż u issa nafu li hemm ċertu raġunijiet li huma jippermettu li jsir dan u jista' jkunu li dan ikunu raġunijiet ġustifikati iżda jiena naħseb li rridu naraw issa se nagħmlu ma jistax ikun noqogħdu nipposponu u nfarfru minn naħa l-oħra jiena naħseb li sewa l-evalwazzjoni ta' sitwazzjoni hija xi ħaġa illi faċilment tgħid tejda. Importanti li kdbu itra l-Kummissarju ħalli naraw jekku eh, fil fattu ux verament mill valwazzjoni ta' dir direttiva u jaraw jekk hemmx bżonn li tibqa' tinżamm hemmhekk jew inkella tkun irtirata jew inkella jagħmlu evalwazzjoni sewwa ħalli niftemu mal-istati membri kollha ħalli naraw kif għandna nimplementaw din id-direttiva nkella maħniex ħana slum kien nafu illi naturalment eh, jiena naħseb li rrid ikun hemm dan il-ftehim fuq il-livell Ewropew mhux bejn tnej jew tliet pajjiżi u meta qed nisma' illi hemm raġuni għalfejn il-Kummissjoni qiegħda tgħid li proċedimenti ta' ksur mhumiex l-unika mezz. Iva, aħna nafu dan, iżda aħna rajna it-tabella li turi dawk il-pajjiżi li jirrispettaw ir-regoli dawk li le aħna qegħdin naraw il-pem perċentual kbir ta' nies li mhux qegħdin jirrispettaw din id-direttiva. Jiena naħseb li jew ħa neħdu bis-serjetà din id-direttiva naraw li tkun implementata u rispettata u jiena naħseb li il-politika għandha tibda dejjem fuq l-evalwazzjoni tar-realtà. Ir-realtà hija li aħna ma implementajniex kif suppost u rispettajn din id-direttiva allura rridu naraw x'se nagħmlu. Signor President, jena nishti eh, nejti li dan huwa eżempju li dwaru fil-fatt li dun il-taw mal-Kummissjoni ħalli verament nkunu nistgħu nieħdu eh, deċiżjoni politika. Din hija deċiżjoni ma jistax joħodha rappreżentant tal-Kummissjoni, il-Kummissarju jista' jieħu deċiżjoni bħal din rridu naraw jekk aħna ħniex lestil nagħmlu dan jew le. Grazzi. Thank you, Mrs. Colson. Grazzi l-Onorevoli Colson. Grazzi, President. Jena u koll se nitkellem eh, fil-sini dwar dan is-suġġett u nesprimi eh, l-gratitudni tiegħi għal fatt li qed nerġgħu niddiskutu dan is-suġġett. Jiena ili nsegwi dan il-punt lura f'pajjiżi f'Danimarka hija kwistjoni inkwetanti. U inkwetanti kif naraw kif din il-prattika saret rutina u dan għadu l-kas fil-fat il il-ġurnata, pero hija kemm xejn stramba illi nixtiequ nagħmlu proibizzjoni tal toħ demp fl-istess waqt li għandna wkoll lakuna fil-liġi li tħalli din il-prattika għaddejja. U allura fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk qegħdin nifukaw fuq il-finanzi, il-flus, dak li nistaw nifrankaw. Jina ma nixtiex tagħmel distinzjoni bejn annimali għaliex naħseb illi dawn kollha iħossu u għandna responsabilta lejhom. Ikolli ngħid illi wara li smajt tweġiba tal-Kummissjoni lum ma nistax najt li smajt dwar azzjoni tangibli li t-tihdek fil-qasam, jina smajt b'attenzjoni għat reġiba Kemm il-darba smajt illi huma għamlu ħafna dwar il gadget industrijali u dwar il-benesseri tal-annimali, iżda di ma smajt mill-Kommissjoni. Eżempji speċifiċi li juru li huma tassew ħadu azzjonijiet prattiċi biex isibu soluzzjoni. Iva jiena nappoġġa din il pozizjoni ċertament, u nistenna bħerqa li nifsma aktar argumenti konkreti mill-Kummissjoni. Grazzi, tajt il-President. Mela, Għawnek, eh, se nisimaw kollega li missima bat senala il-lista, għalix ma tanġanna ħin għad dispozizjoni tagħna. L-ewwel Eleonora. Mela fil-qosor ħafna, President, xtaqt tinżid biss illi ċertament kif qalet il-kollega din hija e, problema ekonomika. U allura jekk se nkomplu nsegwu modelli ta' tkabbir illi jiffukaw biss fuq il-kwantitajiet, e, dan wara kollox huwa eżempju klassiku li għandna qoddimna. Jiġifieri li ninjaraw affarijiet li l-kol kem aħna nħossu li huma inkredibbli. Bek qegħdin nitkellmu dwar l-istess affarijiet. Qegħdin naqblu hawnhekk għandna l-istess pożizzjoni u lura l-problema hija din fejn irridu naslu. X'mudell ta' żvilupp ta' tkabbir nixtiequ mingħajr ma ninsew illi dan il-modell ta' svilupp u ta' tkabbir eh, iwasal biss għal kwantitajiet inkredibbli ta' skart. Nafu tajjeb illi l-skart li ġej mill-ikel li ċertament ġej ukoll mis-settur tal-ikel ovvjament qed wassal għal problemi. U allura tassew irridu nindirizzaw din il-kwistjoni b'mod ġenerali. U allura jekk ma nix intenzjoni politika li neproponu soluzzjoni ta' veri ma naslux. Nalla għanna dawn il-petizzjonanti illi ifakruna biex inkomplu naħdmu fuq dawn is-suġġetti. Thank you, Margaret. Grazzi, Margaret. Inti kellek kommentiħor, ieħor, però se jkolli nagħlaq. Ma naħsibx li neħtieġu u s-sistema kapitalista kollha kemm minħabba din il-problema, però Najtek għalix, Iva, nistaw nibdew imbidlu il kondizjoniet u l-benesseri tal-ħnizer aktar mill-li nakkomodaw il-ħnizer biex jitlu fil-maqjel tagħhom u allura jiena naħseb illi hawnhekk għandna nintroduċu il-suġġett tal-saħħa wkoll. Għaliex dan huwa importanti. Il-maġġoranza ta' kumpaniji li jrabbu il- il-ħnieżer fid-Danimarka għandhom problema bil-MRSA u allura jiena wkoll eh, grata illi aħna introduċejna dan l-elementu kol. Dan huwa importanti ħafna wkoll rispett mal-benessir tal-annimali. Il-President, mela, nikkonkludi dan il-mod, se nkomplu inħallu l-petizzjoni miftuħa. Nikbu l-Kummissjoni mill-ġdid, nitolbu l-Kummissjoni tatina tweġiba dettaljata dwar l-istudju bil-miktub ġustifikazzjoni sħiħa dwar għalfejn il-Kummissjoni għada ma bdiċ proċedimenti ta' ksur kontra l-Istati membri. Jekk jiena fimt il-Kummissjoni sewwa, se jkonna politika li konna biss proċediment wieħed ta' ksur li jkun għaddej fl-istess waqt li hija xaġa pjuttost assurda u anki għalfejn l-istati membri għandhom jikunu ħilsa illi jiksru l-liġijiet għaliex ħafna stati membri sistematikament edin jiksu l-istess liġi fl-istess waqt. Din mhix xi ħaġa assurda li għandna liġi Ewropea ta' aktar minn 20 sena u ikkas huwa kif inhu bekk nikbu l-Kummissjoni nispeċifikaw dan il-punt Mbagħad nibatu l-istudju lill-Agri u lill-Envi għal segwitu minnaħa tagħhom għaliex huma l-kumitati kompetenti dwar il-benessri tal-annimali kif ukoll ir-resistenza għal penicillina u dawn il-suġġetti. Namlu hekk? Probabilment jekk nixtiequ nkunu nistgħu nibatu wkoll mistoqsija lis servizz legali tal-Parlament biex nitolbuhom il-fema tagħhom dwar kif nistgħu nipproċedaw fuq il-binarji legali, ġifieri aħna x'nistgħu nagħmlu biex inħarsu l-liġi Ewropea li ilha fisseħ mill-1994 u l-falliment mill-Kommissjoni li tieħu azzjoni. Tixtiequ li nagħmlu hekk ukoll? Ġifiri ntolbu l servizz legali eh, dwar il-fema tagħhom dwar kif niproċedu? Ġobkom din l-idea? Tajjeb, mela namlu hekk. Yeah. Exactly, but, but we do... Eżatt tajt il-President. Mela, għanna eh, pjan eksa namlu. Tajjeb, grazzi ħafna, Roset. Mela, nkomplu issa. Punt numru 16, petizzjoni ta' Maurizio Benedetto dwar il-ġestjoni tal-iskart f'Kalabria. Huwa preżenti, Iva jiena qiegħataw jgħid il-petizzjonant, Iva tnarak tajt il-President nilqawk Mana, Fidejk jekk jogħġbok. Grazzi, President. Għal 12 sena, Kalabria għanda emerġenza ambientali u sanitarja illi ma nisimawix ħafna dwar, ma nisimawix ħafna dwarha Crotone, Valle del Noce, Fiume Riva, Arako, Bucita, Ponticelli, Pianopoli, Celico, Gioia Tauro, Gioli Rosso u anki eh, bastimenti illi huma naufraġati fil-kosti dawn huma kollha ismijiet ta' postijiet illi waslu għal problemi serji ambjentali fir-reġjun tiegħi u jolqtu is-saħħa tal poplu li jgħix mek F'dan ir-reġun hemm ukoll mijiet ta' landfills abużivi u dawn huma artijiet li jeħtieġu ħafna xogħol. Il-Parlament Taljan sena ilu għamel inkjesta fuq attivitajiet illeċita brabta ma' dan l-iskart fil-Kalabria u analizzaw kemm is-sistema hija kritika individwaw dawk involuti kif ukoll anki interessi perikolużi brabta ma' gruppi ta' kriminali. Allura l-autoritajiet jafu x'qed jiġri iżda ma nbidel xejn. Kalabria allura għandha parċentwal eh, baxxa ħafna ta' separazzjoni tal-iskart għal madwar 14% perċentwal li huwa redikolu u anki iċ-ċiklu tal-iskart huwa bbażat fuq ir-rimi ta' dak l-istess skart u allura dana jinjora il-leġislazzjoni eh, Taljana li kiena kella l-mira ta' 65% tal-rimi tal-iskart u anki mur kontra illi kunem ġestjoni b'saħħita tal-istess skart, specialment għal dak li għandu x'jaqsam l-iskart fil-landfills dan għandu jkun soluzzjoni tal-aħħar biss u allura ma kienx hemm irrida li kunem politika ta' ġestjoni tal-iskart fir-reġun u eh, infaqna bla bżonn 2 biljun euro u biex bekk aħna ma jkonix bizzejjed valutazzjoni jew informazzjoni fir-reġun u anki kontra l-prinċipju ta' Arhus u anki naraw illi din il-prattika ġejja wkoll mill-fatt illi ma kienx hemm użu ta' fondi li kienu meħtieġa biex inwet u interventi meħtieġa f'dan ir-rigward u allura biex aħna tassew eh, namlu tajjeb għal din is-sitwazzjoni ta' emerġenza minħabba dawn l-iskarti li naraw fl ibliet tagħna kenna nużaw ordinanzi l-liġijiet ta' emerġenza u dawna ħarġu mill-presidenza tal-reġun u dan jfisser illi minn flok nittrattaw ir-rifjuti kif suppost nużaw il-landfills. Kalabria bekk għanda dawn il-problemi serji u fil-ġestjoni tagħha tal iskar tagħhom u dan ma jippermettix li l iskar jiġi separat kif suppost biex imbagħad jiġi riċiklat jew jintrema bl-akbar rispett tal-ambjent. U allura hawnhekk għandna ċirku vizzjuż għaliex maħniex qegħdin naraw x'inhuma tassew l-opportunitajiet li jista' joħroġ minn dan il-qasam ir-Reġjun tal-Kalabrija bekk qed jipproponi mod ieħor kif jista' b'xi mod jin indirizza din il-situazzjoni, iġifiri illi aħna ikonna mira ta' 32% ta' separazzjoni tal-iskart u mux il-perċentwal li semmejt qabel ġifiri tal-65%. U għallura dan jfisser li konna organizzazzjoni differenti u dan jfisser nefqa ta' 100 miljon euro biex dawn dan l-iskart jispiċċa fil-landfill. U dan minar ma jkonna ċifri jew eh, ċifri eh, konkreti li nistaw tassew naħdmu lejhom. U allura fl-2014 rajna li kellu jkunem u kol analizi dettaljata ta' kif l-iskart jiġi ġestit fil-Kalabria u suppost il-Kummissjoni allura kella tagħmel investigazzjoni fuq il-kas. Fl-2013 il-Kummissjoni suppost eh, publikat scoreboard li tiffoka fuq ir-reġunijiet kollha ta' naħat isfel tal-Italja u komunikat li fost il kondizjonijiet li jridu jiġu rispettati biex ikun hemm finanzjament mill-Unjoni Ewropea jrid ikun hemm konformità legali għal dak li nxaqsam il-pjan tal-ġestjoni ta' skart u dan abrabta ma' artiklu 28 tad-direttiva tal-1998. U allura, bla dubju ta' xejn, il-ġestjoni tal-iskart f'dan ir-reġun eh, irrit jobdi din eh, dan l-artiklu ta' direttiva tal-98 bekk mhux biss irrit ikun hemm investigazzjoni minnu fiħ biex ikun hemm ukoll spezzjonijiet f'dawn il-landfills iżda wkoll eh, hemm il-bżonn illi forsi ikonna task force illi jinvestiga u jagħmel intervent biex bekk naraw kif nelbu il-punti kritiċi tal-ġestjoni tal-iskart għall-interess tas saħħa pubblika u biex bekk inħarsu l-ambjent tar reġun tassew irridu nieħdu azzjoni issa. Grazzi. Grazzi ħafna. Laura Ferrara issa naqdet Mana. Ma nafx, għandek eh, xi punti xi żid ma dak li ntqal jekk iva jekk joġobkom fil-qosor għax ma tantx għandna ħina dispozzjoni tagħna. Grazzi, grazzi ħafna. Għalija din hija sitwazzjoni partikolari Hawnhekk se nitkellem kemm bħala ċittadina li qed niffirma l-petizzjoni kif ukoll bħala ċittadina eletta f'dan il-Parlament. Jiġifieri li inwassal leħen tal dawk li jgħixu Kalabria, jiġifieri dawk illi jibżaw għal saħħithom u għall-ambjent, l-ambjent tal-art tagħna. Aħna iffirmajna din il-petizzjoni ippreżentajni għal il-Parlament Ewropew għaliex il-kwistjoni ambientali fir-reġun tagħna issa laħaq livelli inkwetanti, hemm rikperkussjonijiet fuq is-saħħa li huma normi, hemm postijiet imniċċa, hemm iktar minn 700 post li huma mniċċa li għandhom livelli għolin ta' riskju u probabbilment responsabbli wkoll u hemm suspetti li jistgħu jkunu l-kawża taż-żieda ta' xi patoloġiji ta' tumuri li qegħdin jolqtu aktar u aktar poplu li jgħixu ta' persuni li jgħixu Kalabria u anki tfal. Il-livell baxx ta' separazzjoni tal-iskart fir-reġun ukoll ifisser illi maħniex qegħdin nagħmlu reċiklaġġ u dan mbagħad ifisser illi għandna aktar tniġġis u qegħdin inħassru l-art. U allura organizzajna fil-post avvenimenti dwar per eżempju il-tħaffir fil-bahar u anki biex anki konna informazzjoni dwar separazzjoni ta' skarts u dan minniħ bib bib biex nwaslu prassi tajba u fejn aħna tallimna minn postijiet oħra biex bekk ikunem il-partiċipazzjoni ta' ċittadini u biex ikunem u koll skambji anki bejn entitajiet ta' riċerka biex bekk anki innizlu l-ispejjeż tas-servizzi involuti. Dejjem irrid ikun hemm volontà rida politika biex aħna nagħmlu progress. U allura jekk aħna nisseparaw l-iskart kif suppost, l-iskart jista' jerġa' jitpoġġa fuq is-suq u bekk ikonna attivitajiet ta' reċiklaġġ biex bekk ikonna ċiklu ta' kummerċ illi hija xi ħaġa nieqsa fil-Kalabria. U allura irridu nużaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea 2014-2020 iżda irrid ikonna wkoll pjanijiet illi jimxu skont eh, dak li għanna eh, fid-direttiva tal-1998. Ir-reġun qed jipproponi iżda li imbidlu l-ġestjoni tal-iskart u kif il-petizzjonant semma ifisser li konna perċentwal ferm baħx mill ċifra ta' 65% fuq livell nazzjonali. U allura ma xi kollegi mill-5 Stelle aħna wkoll tlabna l-Kummissjoni tispjegalna dwar is-sitwazzjoni u anki anki tlabna li nkunu nafu x'inhuma l-inizjattivi li huma se waslu biex bekk ma jkunnex aktar ħsara għas-saħħa u l-ambjent tal-Kalabria. Allura jekk tassew irridu nindirizzaw din il-problema, nittamaw li konna investigazzjoni malajr ar kem jista' jkun u anki sabiex inqisu il-suġġeriment ta' task force u anki sabiex niddirizzaw din is-sitwazzjoni kritika. L-Unjoni Ewropea għandha id-dmir illi tagħmel intervent jekk tassew irridu nħarsu is-saħħa u l-ambjent tal-Kalabria. Now the floor goes to Grazzi, issa L-Onorevoli Manganaro minnaħa tal-Kummissjoni jekk joġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President, l-odba tajba li kulħadd. Dalodu fid-disa nofs il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea ħarġet sentenza fuq il-proċedura ta' ksur għal dak l għandu xaqsam 778 li kummissjoni batet snin ilu dwar il-kwistjoni ta' dawn il-landfills illegali fl-Italja kollha kemmi u dana jinkludi l-Kalabria u l-Orti kundanat l-Italja biex tħallas 40 miljun pala sanzjoni. Din hija wkoll mbagħad ikonna ammontiħor ta' u 40 miljon euro li rridu jitħallsu minn naħa tal-Italja. Sakkem dawn il-landfills ma jiġux regolarizzati kif suppost. U għalek dana biex narfu l parlament eh, illi il-Kummissjoni ila tindirizza il-problema ta' nuqqas ta' ġestjoni tal-iskart. Kważi fil-reġunijiet kollha tal-Italja, issa dak li xaqsam il-Kalabria. Kif eh, semmejt, il-reġun ta' Kalabria huwa fost anki dawk ir-reġunijiet illi jiġu indirizzata mis-sentenza li ħarġet il-Qorti tal-Ġustizzja illum. lum dwar il-kwistjoni tal-pjan ta' ġestjoni tal-iskart. Palissa jider illi f'Kalabria għatem pjan illi murlura għall-2007 fil-Kalabria. E, u għallura direttiva għal dak li għandu xjaqsam e, l-1998 ifisser illi kull pjan irrit jiġi aġġornat kull sitt snin. U għallura aħna għanna impressjoni dinija l-impressjoni li din hija problema li tindirizza mhux biss il-Kalabria iżda anki reġunijiet oħra, mhux biss l-Italja però anki stati membri oħrajn. U bekk il-Kummissjoni nidiet numru ta' investigazzjonijiet uffiċjali li permezz bihom tlabna kważi l-Istati membri kollha fostom ovvjament l-Italja xinija s sitwazzjoni brabta mal-aġġornament tal-pjan ta' ġestjoni biex ikunu nafu jekk ir-reġunijiet kollha tal-Italja għandhomx pjanijiet ta' ġestjoni illi ġew aġġornati skont id-direttiva u ċertament mbagħad ġala darba illi niġbru l-informazzjoni kollha kemmi naraw jekk dawn il-pjanijiet ta' ġestjoni mhumiex qed jippreżentaw kom, nuqqas ta' konformità ċara mad direttiva Ġifiri, mux sempliciment jajdu illi rridu nadottaw pjanit ta' ġestjoni, iżda irridu skont artiklu 28 najdu eżattament kif dawn il-pjanijiet ta' ġestjoni irridu jimxu f'konformità ma' direttiva. Kif eh, ikkonfermaw, eh, eh, kif ikkonferma l-petizjonant għanna u kol l-azzjoni minna ta' reġuni li taġġorna il-pjan biex bekk linji gwida jiġu aġġornati għal fid-dawl tal-riadozzjoni tal-pjan, eh, l-awtur tal-petizzjoni semma l-fat illi ma jidirx illi il-pubbliku ġin eh, konsultat u ma, kienx jaf dwar is-sitwazzjoni. U allura għanna l-element ta' valutazzjoni ambientali u allura dan jfisser illi taħt din il- proċedura tal-valutazzjoni tal-pjanijiet dejjem irtu kun hemm konsultazzjoni mal-pubblika. Issa, dan jfisser il konsultazzjoni trid tisseħ qabel mal-bidu tal-proċedura leġislattiva li fl-istat membru interessati wassal għal adozzjoni definittiv uffiċjali tal-pjan. Issa, dwar il-kas speċifiku tal-Italja, hemm ir-reġunijiet il li huma kompetenti għall adozzjoni tal-pjanijiet ta' ġestjoni tal-iskart Bekk il-konsultazzjoni mal-pubblika trid isseħ per eżempju fil-Kas tal-Kalabria qabel ma jibdew fil-Kunsill Reġjonali tal-Kalabria diskussjoni dwar l-approvazzjoni tal-pjan il kummissjoni tittama li l-autoritajiet tal-Kalabria ġala darba il-pjan jiġi definit u qabel però din ma tiġi prezentata uffiċjali lil kunsill Reġjonali, twettaq valutazzjoni ambientali strateġika skont id-direttiva u bekk tagħmel konsultazzjoni mal-pubbliku biex huwa jkun jista' ċertament ukoll iwassal il-femit tiegħu kif ippreżentahom ukoll il-petizzjonant illum. Nittamaw bekk illi dan il-pjan il-ġdid jista' b'xi mod itejjeb is-sitwazzjoni u bekk ikonna kontribuzzjoni għal titjib tal-ġestjoni tal-iskart fil-Kalabria. Issa, dak li għandu xaqsam it-talba ta' investigazzjoni ta' spezzjoniet fil-post. Il-Kummissjoni mandiġ setat li tamel dan mod dirett, u allura Kummissjoni tista' tibat rakkomandazzjonijiet l-Istati membri kif sar per eżempju bil-roadmap tal-2013 fejn fil-kas partikolari tal-Italja kien indirizzat fil-reġunijiet fejn l-aktar naraw li hemm problema tal-ġestjoni tal iskarti ġifiri il-reġuni ta' naħat tal-Italja f'dan il-kas u fostom ovvjament il-Kalabria. Umbat eventualment il-Kummissjoni kif għamlet fil-passat tista' tibda proċeduri ta' ksur biex tagħmel pressjoni fuq l-Istati membri biex jimxu f'konformanta Eh, ma l-obligi skont id-direttivi. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa ma tanċanna ħin u bekket nitlob il-kollegi ikunu eh, preċizi ħafna fil-tweġbit tagħhom. Magrit, jekk joġbok. Iva, ndirizzajna din kwistjoni kemm il-darba, Kenna żewġ zjarjat ta' ġbir ta' fatti Peter kien fil-fatt u Mhix biss kwestjoni li l-Kummissjoni toqgħod attenta u tagħmel dikjarazzjonijiet formali, hawnhekk għandna problema serja fl-Italja. Is-sistema amministrattiva kollha kemm il-ministru mill-kampanja għalinna illi u għandu jagħmel ftejjim ma' sindki lokali u kellu jaqbel ma' 561 sindku u kena laqa fruma u rajna kif il-ballun ta' responsabilta dolnu kienet jaqbes minn persuna l-oħra u kien impossibli li nifmu kif dana kollu seta jaħdem. Iva għandkom zoni fl-Italja fejn irnexxilkom taslu. Hemm ċertu arfin fl-Italja dwar kif dana kollu jista' jisseħ bl-involviment taċ-ċittadini xaġa importanti ħafna fil-fema tiegħi. Il-liġijiet kollha rajnieh dan fil-każ tal-kampanja illi fil-passat kif nisimgħu emerġenza kif nisimgħu hekk, allura il-liġijiet donnhom kollha jaqgħu. Xaġa drammatika din. Bekk naħseb illi irridu kol naraw diskussjoni li trid isseħ fl-Italja Kif tistaw iżommu din ir-responsabilità? biex tintegraw dana kollu ma teħid ta' deċiżjoni. Twisija tal-aħħar. Issegwux il-eżempju ta' Danimarka li naħar u kollox. Forsi tajbin aħna f'dan il-każ iżda xorta waħda ma nasibx huwa l-mod kif namlu ġestjoni tal-iskart. Mhux tajjeb illi naħar u l-iskart palma namlu f'pajjiżi. Għalkemm naf illi Danimarka tissemma bil-installazzjonijiet eh, bħal dawn, jina smajt illi f'kampanja u kol kienem installazzjoni bħal din, u jina bżajt ma ta' smajt dwarrek, għalix eh, t għet irti jisu kol mod kif jamel ġestjoni ta' impjant bħal dan. Għam l-offert kif suppost, bat araw illi tkunu kapaċi terfaw l-sfidi. Pero ma nafx kif se tsibu soluzzjoni, pero fidejkom. I see no more. Peter, did you ask for the floor? Okay. Peter? Ich muss feststellen, ich würde sagen, die... Iva, nishtiq nejt, l-ewel illi għal kontrarju dak illi għadu tqal kummissjoni qiegħda tipprova tagħmel minn kollox u tuża l-opportunitajiet li għandha f'idejha kif qalet il-kummissjoni fil-fatt diġà kellha e, ftuħ ta' proċediment li nexxila twaslu għatmim tiegħu u provat iżżomm ma' dan illi kellu jisir jista' jiena naħseb li rridu ngħidu illi naturalment il-Kummissjoni għandha tkompli miexja b'dan il mont u taħtem b'mod li jista' wasal ċertu konsegwenzi. U jiena naħseb li din e, is-sistema differenti aħna qegħdin naraw illi inti fil-fatt miex qed verament tkun taf min u għahat. Ita dan kollu ħabba li e, kollu kullħat jgħat u għal fħattijħor ġifiri jina naħseb li f'dak li għandu xieqsam il-misbliet illegali. Aħna minna tal-Komitat tal-Petizzjonijiet naħseb illi naturalment f'dak il-każ ikun iktar suppost faċ minħabba li dejjem ikun hemm xi ħadd li jkun is-sit ta' xi misbla illegali jew mhijiex, allura wieħed ikun jista' jkellem direttament hekk li dik il-persuna issa ma jidhirx li jimxu hekk l-affarijiet. U għedin naraw li meħabba l-flus għedin jġru fuq li dejn għedin nispiċċaw eh, b situazzjon fejn ma nistaw namlu xej. U l-unika opportunità li jiena naħseb li għanna u li nistitnu dawk li huma responsabli sabiex jiġu għawek fi Brussel għalli aħna nkun nistaw nitkelmu maħħom. Issa diġa għanna proġediment ta' ksur ta' liġi. Ta Uridu naraw aħna issa x'nistgħu nagħmlu, irridu illi l-żgħażagħ temmek nippruvaw nippreżentalhom dan il-kunċett aħna issa nafu illi fil-fatt f'dan l-Fdil Ewropea aħna diskutu f'ħafna fuq ħafna metodi differenti u kunċetti differenti wieħed qisu għandu menu twil li minnu jista' jażel xi jimplementa jew pereżempju ta' li kollok iktar reċiklaġġ u taħlita ta' reċiklaġġ u ġbir mażur tal-iskart. Jiena naħseb illi nħeġġeġ l kummissjoni sabiex tkompli taħdem b'mod eh, li jista' jwassal konsekwenzi nistiednu l dawk li huma responsabbli ħalli tkellmu magħhom ħalli mhux biss naraw aħna illi eh, inbidlu il-mod ta' kif jinġiber l-iskart u kif qed ikun prodott l-iskart u nħarsu lil dawn id żoni li huma imħarsa anka skont programmi ta' tal-ambjent. Jiena naħseb li l-problema rridu niddiskutuha mhux nipposponuha naħbuha, għazzi. Just very, try to be very short and then I will try to summarize. Eleonora, Eleonora, jef jimbat niprofa nala. Iva, rridu najdu kol, l-inna sew. Kif l-iskart issa ma nistawx isuħ biss skart imma nistaw irridu isuħ rizorsa. Dan għandu jkun il-muftiħ ta' kollox. Irridu nfakru wkoll li dan għanna nfakru li l-autoritajiet tal-Italja b'mod partikolari l-autoritajiet reġjonali dawk involuti. Hawnhekk nixtieq nissuġġerixxi li bħala kumitat tal-petizzjonijiet nikbu itra lill-autoritajiet reġjonali ta' l-Italja, b'mod partikolari tal-Kalabria, biex inħeġuhom biex tinxtel xi bozza x'imkien u l-attenzjoni fuq dan is-suġġett tibqa' hemmhekk mija fil-mija l-Unjoni Ewropea issa ħat prova tibdel id-direttivi eh, dwar l-iskart, il-pakket waste, nitkellmu dwar ekonomija ċirkolari u ma jistax ikonna realtajiet fil-pajjiżi tagħna tant lura ta' żmien żemżem. Fl-Italja hemm sitwazzjonijiet tajbin fejn hemm ġbir tal-iskart separat ta' 80% eh, ċertu konsorzju fin-naħa ta' fuq tal-Italja. Hemm hemm prassi tajba. Irridu. Irridu, Iva, nirranġaw l-affarijiet fejn ta' ħaq għanna problema li qed tinħass fl-Italja u fl-Ewropa. Mela, niproponi dan, nżommu l-petizzjoni miftuħa, ek smajna minn il-kollegi, u qed nara l-Kummissjoni li tixtieq tidħol f'aktar dettal dwar sentenza riċenti li kien hemm il-qorti u l-każ ġi investigat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kien hemm anke sanzjonijiet finanzjarji Issa l-Kummissjoni tista' tevalwa l-tifsira tas-sentenza tal-qorti forsi tista' tikkonsidra il-Kummissjoni xi proċedura ta' ksur. Żommuna aġġornati, nitolbu l-Kummissjoni biex tevalwa s-sentenza tal-qorti u l-aħħar sviluppi li kien hemm. U naraw x'nistgħu nagħmlu is-sena d naħtru rapporter mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex ikonna approċċ tematiku li jindirizza mhux biss il-kwistjoni fil-Kalabria imma f'bnadi oħra fl-Ewropa nistgħu niġbru kollox taħt l-istess kappa ikonna rapporters u shadows u naħdmu dwar dan il-punt b'mod aktar sistematiku. Nistgħu nagħmlu hekk. Imbagħad, kif qalet Eleonora, nibatu itra lill-awtorità tal-awtoritajiet tal-Kalabria u ngħidulhom illi aħna qegħdin b'sebajnej fuqkom. Ma tistgħu tibqgħu sejrin hekk Ed nassa l-kull pass ta'kom u najdu l-komitat peti qed segwi dawn l-iżviluppi b'interess kbir u b'mod partikolari l-konformità tagħhom mal-liġi attwali tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb għalikom ħadd donnu mu qed joġġezzjona u xek. Tajjeb wis. Punt 17 dwar l-Ispanja u il-Baċir ta' Xmara Ebro, petizzjoni 0938 għanna l-Matilde Fonten u jiena naddila l-kelma. Eh, perdón, mi nombre es Susana Bella, intervengo en nombre de Matilde Font, que es que me acompaña aquí al lado. Bueno, eh, jiena għanħu post Matilde Fonten. Edha biswiti. Grazzi, grazzi tal-li tajtuna din l-opportunità li niġu għawnek f'dan il-post u nitkellmu dwar kemm fraġli il-delta ta' xmara Ebro, punt di vista ekoloġiku għandkom prezentazzjoni tistgħu tarawha aħna nirrappreżentaw iċ-ċittadini tal-żona ta' Ebro. Aħna moviment ta' ċittadini ilu jeżisti għal 40 sena aħna fl-2000 skoprejna l-kontenut tal-pjan nazzjonali idroloġiku. Edin hawnhekk biex nitkellmu kontra in-nuqqas tal- konformità ma' regolamenti tal-komunità. Aħna volontarji u rridu nieħdu sem fid-dibattiti kollha f'bost ambjenti fejn kien hemm dibattitu blan illi jkun hemm impatt speċifiku u nikkonvinċu lil persuni li huwa importanti li jkun hemm applikazzjoni xirqa' tad-direttiva qafas tal-ilma għal ġejjieni tad-delta tal-Ebro. Lan ewlieni suppost kellu jkun li tinżamm il-kwalità ta' rizors ambientali ta' valur kbir, iżda x'qed naraw l-istess pjan idroloġiku li qed jiġi mressa l-istess involviment bħal deċenji ta' qabel. Huma komplew jespandu l-installazzjoni ta' irrigazzjoni issa hemm 450 elf ettari ġodda ta' irrigazzjoni li qed jiżdiedu ma' 965,000 installazzjonijiet ta' irrigazzjoni li diġà jeżistu. Bekk dan iħalli l-ebro biftit ilma frisk. Hemm 35 diga ġdida u qed nistennew li jkun hemm 44 aktar. M'hemmx biżejjed riżorsi tal-ilma mhux biss għad-delta tal-Ebro imma għal ferat l-oħra tal-Ebro xmara. Il-pjan ġim ressaq mill-gvern ta' Spanja huwa pjan totalment fals jgħid li 75% ta' riżorsi tal-ilma ħajjin jinżammu f'kundizzjonijiet tajbin. Diġà nafu li fuq livell Ewropew bil-kemm naslu sa' 50%, 75% fil-verità. Hija ċifra ivvintata u mandiċ taqsam ma' realtà fil-verità kien hemm xi studji u rajna li l-istudji sissa mhumiex kompleti. ġew studjati bi 386 eh, mill-volumi tal-ilma mit 821 illi jeżistu. Bek fadal iktar minn 50% tal-volum tal-ilma li għat irid jiġi studjat jużaw indikaturi bażiċi fit-tfassil tal-istudju jinoraw il-fatt illi hemm serje sħiħa ta' indikaturi aktar importanti, aktar pertinenti, pal per eżempju l-speċi differenti huma ma trattawx lanqas il-tip ta', ilma. X'ifisser dan għall-amministrazzjoni Spanjola ix majjar mandomx ħut fihom. U mandomx lanqas eh, siġar u foresti biswit ixmara, isu qed nitkellmu dwar xi kanal xejn iktar. Is-sitwazzjoni tad-delta tal-Ebro hija importanti immens għaliex għandha valur ekoloġiku għal baċir kollu kemmu tal-ilma. Suppost li ġew stipulati miri ambientali kif suppost biex ikunu f'konformità mal-direttiva AFAS tal-ilma. Il-pjan ma jistabilixxi. Ma jistabilixi miri xirqa tal-ambjent mhux biss għad-delta tal-Ebro imma r rizorsi ewlenin kollha ta' l-ilma. hemm impatt kbir fuq l-ambjent imma dan l-impatt ma ġi studjat. Issa għaliex ġara hekk? Aħna qed nilmentaw dwar xi ħaġa hawnhekk. Din mhix kombinazzjoni. Imma din hija ambizzjoni kera li jkunu kontrollati lil mijiet fil-pajizi tal-Mediterran l-ilma huwa importanti immens. Hemm ħafna spekulazzjoni fuq l-ilma, bluzu tal-ilma. Għalhekk il-pjan idroloġiku nazzjonali bħalissa huwa l-ewwel pass għall privatizzar u il-beħ il-kummerċjalizzazzjoni ta' l-ilma. Trid tibdel ħafna mill-leġiżlazzjoni biex kun tista' tagħmel hekk u aħna naħsbu li hemm pjan ġdid għal l-ilma li ħajġi użat fl-Ebru. L-ewwel pass hija huwa li naħsbu dwar il-mod ta' kif qed jintuża l-ilma fiex mara ebru, issa jekk naraw r-rizorsi kollha tal-ilma u r rizorsi ambjentali li ma ġewx evalwati Aħna qed ngħidu illi ma nistgħux ngħidu x'impatt kien hemm viżavi id-direttiva qafas tal-ilma għaliex ma kienx hemm studju, ma kienx hemm evalwazzjoni. L-ilma huwa part importanti mir-riżorsi tal-Mediterran. Ma kien hemm lew tekniku. Ħlief għal ftit ta' xogħol li sar tliet ijiem jew erba' ijiem qabel ma tressaq il-pjan. Nsar fl-2007 imma ma kienx hemm dibattitu dwar it-teknika u l-ebda sem ta' ċittadini. Huwa diffiċli nevalwaw l-impatt tar rizorsi tal-ilma fiex mara ebru. Għalhekk jekk naraw l-istazzjon tal-ilma naraw li kien hemm tnaqqis ta' 50 fil-mija. Huma sistema ta' kejl tal-ilma eh, li ma teżistix punt immaġinarju 30 km taħt il-punt ta' referenza f'Tortoza. Meta ħadu il-kejl qalu li l-ammont ta' l-ilma li kienem kien daqsxejn aktar minn dak li kienem qabel. Punt ieħor li rdun għat territorji lokali huwa dak ta' sediment. Hemm il-problema ta' sedimentazzjoni. Huma ma trattawx l-impatt tal-ġibjuni fuq il-proċess ta' sedimentazzjoni. Huma ma esux in-nuqqas ta' sediments u edin bekk jinjuraw fenomenu illi jeżisti fid-delta skolla internazzjonali dan għandu xjaqsam mal proċess ta' sedimentazzjoni u kol il-ferat fid-delta. Għet jgħidu li memx problema. Għalix ma kienx hemm il-fatti u bekk memx soluzzjonijiet. Jidderwa pjan ivvintat biex jissodisfa ċertu rekwiziti tal- direttiva għafas tal-ilma u bekk biex iġibu eh, l-approvazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jaddu minn dan l-eżami Ewropew biex ngħidu hekk. Issa min ħajħallas l-14 il-biljun euro li ħajġi um dan il-pjan. 5% tal-nefqa tinġib lura wara ftit ta' snin ta' investiment. Iżda aħna maħniex nitkellmu dwar il-prezzijiet tal-lum imma l-prezzijiet la jiżdiedu fil-ġejjeni. Jekk nistaqsu minn ħajħallas għal din l-infrastruttura huma iċ-ċittadini li ħajħallsu permezz ta' taxxi u koll permezz tal-fondi Ewropej. Din hija sitwazzjoni li xtaqna nirrapportaw fil-Parlament Ewropew kif diġà għamilna mal-Kummissjoni Ewropea u infatti aħna ftit tal-jemilu għamilna l-ment mal-Kummissjoni Ewropea. Iva, aħna ċittadini normali, għanna impjiegi oħra, aħna maħnix involuti fuq livell professjonali f'din il-kawza, imma aħna nħossuna responsabli f'dak e, li huwa wirt kbir ambientali li aħna għanna fid-delta tal-Ebro. Hija ta' kulħadd, hija tagħna, tagħna l-koll. Għalek ġejna għawnek biex niproteġu il-ġejjeni ta' delta maħnix nitolbu xaħġa ta' barra minnaw imma edin nitolbu li dawn ir-regoli ta' din l-istituzzjoni jiġu is-sodisfati irri nitolbu kol li kunem kredibilità ta' direttivi Ewropej iġifiri l-applikazzjoni ta' direttiva għafas tal-ilma u mod partikolari id-delta ta' lebro. ebro Lan mhuwiex li nagħmlu xilment ekonomiku l-Istat ta' Spanja minn ħniex nitolbu kumpens, aħna qegħdin ngħidu li ċ-ċittadini ta' Spanja bħalissa qed jiġu preġudikati f'perjodu ta' diffikultà ekonomika kbira. Rridu inwaqfu l-Istat ta' Spanja milli jonfoq flejjes mhux kif suppost fuq proġetti li mhumiex ġustifikati u mhumiex meħtieġin. Dan apparti minn hekk ħajjoħloq aktar problemi ambjentali kemm fid-delta tal-Ebro kif ukoll f'żoni protetti oħra fi Spanja. Ma rridux nonfqu flejjes f'konkrit, spekulazzjoni, nibnu ġibjuni u nimlew il-kanali tal-ilma Aħna rridu nagħmlu l-mutana biex nassiguraw li l-Istat ta' Spanja jissodisfa l-impen tiegħu viżavi l-Unjoni Ewropea. Ma rridux illi tħaltuna mal-klim sabiħ li aħna użajna mal ta' kien hemm reviżjoni tida tal-pjan li kien ħajoħroġ fil-2015. Le, aħna qegħdin ngħidu illi l-pjan tal-ebru ħajkun l-istess bħal dak li għandna bħalissa. Ħajkun hemm xi bidliet Zar, bidliet kozmetiċi kolli ngħid, bżar flajnejn. Aħna merdux inkunu kompliċi f'dan il-pjan, aħna qegħdin dan il-pjan qed inaqqas il-kwalità tad-delta tal-ebro u qed jeqret ir-riżorsi tal-ilma f'dik iż-żona taħt il-kappa u bl-approvazzjoni tad-direttiva qafas tal-ilma grazzi tal-istudentuna llum. Aħna rridu niddefendu il-wirt komuni tagħna. Grazzi tassew tal-opportunità li tajtuna biex niġu u niddefendu il-delta tal-Ebro ħaniġu kull darba u nikkummentaw kull darba li tgħidulna biex nagħmlu dan. Grazzi, grazzi tal-li ġejtu sawnek u samtu maħna itħassib ta'kom dwar l-ambjent issa ngħaddi kelma li lill-Kummissjoni. il sinjur Al-Valerius. Ek Iva, grazzi tassew, President. Meta il kommissjoni ġevid din il-petizzjoni 2012 u dak iż-żmien il-pjan l ilma tal-Ebro kien għadu ma ġiex konkluż, kellna diskussjonijiet ma' Spanja dak iż-żmien u għalonna li ma kienx hemm pjanijiet imbagħad resqu xi pjanijiet flimkien mal-Katalunja. Tqajjem daqsxejn ta' kas u f'Ottubru 2000 dan ġara f'Ottubru tal-2012 u l-Kummissjoni qed tagħmel l-almu tagħha biex tassigura li l-planijiet tal-ilma jitresqu fil-ħin stipulat u ġie approvat fi frar li għadda. Spanja resqet rapport preliminarju dwar is-sitwazzjoni tal-pjan u aħna ħadna l-istess approċ li konna vizavi stati membri oħra. Ma l-istati membri kollha aħna dejjem ikonna diskussjoni dwar l-istat ta' dawn il-pjanijiet li jitresqu. Kenna l bilaterali ma' Spanja daqs xarilu minn għalija u il komissjoni resqet il-kwistjonijiet kollha illi kienu feġġew permess ta' dan il-pjani u l-pjanijiet li ġew adottati sissa u b'mod partikolari lan kien li nippruvaw intejbu il-kontenut tal-pjanijiet kif kienet qed tgħid il-petizzjonanta. il petizjonanta il petizzjonanta U għalek aħna għanna ħafna mitħassib illi għadu kem jiġi prezentat. Nikontenuta din il petizjoni Aħna qed nitrattaw il-baċiri kollha ta' l-ilma b'mod partikolari iżda dak ta' ebro Waħda mill-problemi illi rajna fil-pjanijiet illi tresqu hija li kien hemm nuqqas biex nsejħu lajk ta' sistemi ta' kontroll, ma kienx hemm sistemi ta' segwitu. Għedin netrattaw ir-riżorsi tal-ilma, il kondizjoni tal-kimiki fil-ilma, l-ammont ta' ilma li kien hemm fl-aquifers. U bekk kien hemm bosta xquq fil-proċess Issa, l-effett ta' dan kien illi kull ammontu, kull volum ta' ilma kellu jissodisfa ċertu miri. Iżda, dan rigward ma kienx hemm miri kif suppost, dan huwa importanti għal żoni bħal dawk ta' Spanja, żoni protetti, jekk ma jkollhomx miri kif suppost li jkunu stabiliti permess tal-leġislazzjoni Ewropea huwa diffiċli aħna nkunu nistgħu ngħidu jekk eh, dawn iż-żoni protetti u x'ser jissodisfaw il-miri. Aħna wkoll l-Spanja semmejnilhom il-kwistjoni tal-infrastruttura tħassibna ħafna fil-Kummissjoni. Rajna illi kienem livell qoli ta' infrastruttura ġdida li kienet ippjanata bjar, per eżempju, biex jiġi sodisfat, tiġi sodisfatta d-domanda għall-ilma. Dan kellu impatt fuq il-volumi tal-ilma u memx ġustifikazzjoni xirqa fil-pjanijiet għal din l-infrastruttura l-ġdida u importanti illi kull infrastruttura u kol tissodisfa il definizzjonijiet tal-direttiva għafas dwar l-ilma. Meta nibdew ir-riċerka Huwa importanti li nkunu nafu li hemm rapport prestabilit ekoloġiku biex nkunu nafu kif in is-sitwazzjoni tal-ilma bħalissa dan id l-Gvern ta' Spanja, nafu x'inhuma l-problemi, ħan naraw x'inhuma r-riżultati, qegħdin infaslu rapport u Mbagħad jiġi publikat rapport aħħari fejn ħan evalwaw il-pjanijiet kollha ta' Spanja dan ir-rapport ħajkun pubblikat fil-bidu ta' sena d-dieħla qabel konferenza dwar l-ilma fi Brussel fit-23 u fl-24 ta' marzu ta' sena d-dieħla. U minnaw, minnar ma nipreġudikaw l-analizi aħħarija nista' ngħid illi lan tagħna fil-Kummissjoni huwa għal ntejbu il-kwistjonijiet kollha li unna. sabiex nassiguraw l-pjanijiet tal-ilma tal ġejjen il ħajġi approvati il-ġimgħa d-dieħla bħalissa għandna biss abbozzi u ħajaddu mill-konsultazzjoni pubblika irridu nassiguraw li il-pjanijiet approvati fil-ġejjin irdu jkunu f'konformità mad direttiva qafas dwar l-ilma. Kif ukoll il leġislazzjoni kollha ambjentali. Għaldaqstant qegħdin naraw x'inhi l-evalwazzjoni, tal-implementazzjoni u rridu naraw li Spanja tissodisfa il rekwiżiti kollha tad-direttivi ambientali. Iva issa l-esti li niddiskutu dan il-punt fost il-kollegi ngħaddi l-kelma l Soledad. Grazie Presidenta, buona in primer luogo. Grazzi, Signor President, l-għanna tino nishtin ħafna l-petizjonisti illi għedin għawek prezenti sabiex jiprezentaw il-petizjoni taħħom u nishtiq ningrazzaw kol mod speċjali. Ningrazzjom anka l-reprezentanti tal-Kommissjoni tal prezentaw naw kol ċertu ehm, affarijiet dwar dak li għatisimna tal-Kommissjoni ċertu fatti dwar rizorsi ta' l-ilma ħna nafu illi fl-Ewropa ħna sensittiv ħafna għal din il-kwistjoni, iżda importanti ħafna li din il-kwistjoni tal-ħarsien ambientali tal-wirt tagħna eh, fil-fatt rrid ikun marbut ma' l-anijiet li aħna għanna. Spanja diġa trisqet qoddim il-qorti minħabba li ma' zambieċ ma' ċertu mir-rekwiziti tal-direttiva ta' l-ilma. Iżda xorta waħda għadu l-kas li aħna rridu nkomplu nevaluaw dak illi qiegħed jiġri f'dan il-qasam ħalli niskuraw li nkun nistgħu nżommu ma' rekwiżiti kollha. U aħna nafu wkoll li fi Spanja aħna qegħdin eh, naraw dan kollu rridu naraw li huma jitrattaw tajjeb l-ambjent u jħarsu l-ambjent. Jiena kontenta illi qed nara illi ħajkun hemm rapport wara din il-laqa bilaterali ta' Spanja nixtieq nkun naf x'ħajkun hemm f'dan ir-rapport. Maħabba l-imbagħad aħna nkunu nistgħu naraw jkunu l-miżuri l-iktar xirqa ħalli naraw illi jittieħdu iktar miżuri millum il qoddim jina naħseb li forsi nistaw naraw li namlu zjara aħna millum bil-qoddim emmek f'din id żona ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw illi nżommu ma dak li ntqam il-Kummissjoni ma dak li huma qalu li ħajamlu. U rridu nibdew illi naraw illi il-pjanijiet illi kienu proposti jaqblu mal-pjanijiet u mal-liġi li aħna għanna palissa fisse. Ġifir ħanżu mojna miftuħa fuq dan il-kas. Grazzi ħafna is-Sinjura Albjol. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq l-ewwel insellem lil petizzjonisti li qegħdin hawnhekk l llum minħabba li huma qed jiddefendu risorsa importanti ħafna għalina lkoll, importanti għall-ambjent U aħna ma naqblux illi din il-petizzjoni li jamres mill-petizzjoni ta' Kastija Manċa ma ma ma xalfejn ma kienx inkluża fil-diskussjoni tal-laqa tagħna llum qed nara li dawn id-diskuss dawn iż-żewġ petizzjonijiet qegħdin fuq l-istess suġġett. Issa ma nafx għalfejn xi ħaġa li kienet valida lina fl-ulju ma diġ valida illum. Ejja nħarsu salin il-pjan ta' l-ilma għal-baċir ta' tal-ebro. Aħna rridu naraw li r-rizorsi qegħdin jintużaw blaħjar mod f'dan il-kuntest u mhux ikunu għas-servizzi tal-interessi ekonomiċi u li jkunu edin jintużaw għall iżvilupp urban illi mhuwiex daqshekk meħtieġ. U ħafna proġetti ta' infrastruttura illi huma bla sens u m'għandhomx għan partikolari. Jiena ma nafx jekk dan kollu x'ħajwassal wassal għal iktar danni f'ħafna zoni protetti. Aħna naqblu mal-fatt li irridu naraw illi nżommu mal-direttiva qafas ta' l-ilma u l-ħarsin ta' l-ambjent tagħna. U aħna nasbu li importanti ħafna l leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea tkun għadha applika fuq eh, il-xmara tal-ebru kollha kemm kif fil-fatt aħna qegħdin ngħidu fil-Natura 2000 aħna għandna l-ebru li hija koperta minħabba li hemm bosta oqsma ta' interess xjentifiku li kienu identifikati u dan huwa mifrux fit minn ehm, komunitajiet autonomi kollha illi huma koperti fil-xma fil taddim minnhom ix-xmara ebru aħna Fil-fatt, edna nishtiqu li nestendu il-proċess investigattiv għal reġuni l-oħrajn fi Spanja, mux f'dan il-reġun, bis minħabba importanti li nkopru ħafna reġuni differenti. Nishtiq karkom li dan il-pjan illi ma jikkonfermax ħafna mirtiġijiet illi jirrikjedi, tirrikjedi l-leġizlazzjoni kien ikkonfermat meta s sur kanjete kien ministru u jiena nixtieq li kieku jkun preżenti hawnhekk ħalli naraw x'għandu xi jgħid fuq din is surur ta' son. Grazzi. Ma nixtieqx noqgħod nerġa' ntenni dak illi intqal jiena mill-partit tal-ħodor nixtieq nilqa lil dawn il-nisa li qegħdin jirrappreżentaw il-pjattaforma ringrazzjom tal-paċenzja tagħhom di mux l-ewwel darba li ġew hawnhekk, ma kemm il-darba ġejtu għawek sabiex tgħidulna din l-istorja naħseb li mill-inqas ġejtu darbtejn aħna rridu nkunu konxi tal-fatt li din hija problema illi aħna ilna nafu biha dan huwa din hija żona protetta. Importanti li niskuraw illi aħna nkunu nistgħu naraw illi l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea tkun rispettata, aħna nixtiequ li l-gvern tal-Partito Popolar ma jistax ikompli jikser il-liġijiet ambientali kollha dak kolli għandu x'jaqsam mal-ilma, biodiversità, kwalità tal-ambjent. Jiena naħseb li importanti ħafna illi nkunu nafu jekk is-sitwazzjoni Ix qed titjib, iżda aħna qegħdin naraw biċ-ċar li situazzjoni għandna fi Spanja mhijiex qiegħda tirrispetta l-liġijiet ta' l-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi dak li għandu xaqsam l-implementazzjoni. Rridu naraw li kunem bisja diskussjoni u naħseb illi fil-fatt għanna żewġ tal-bit, għanna il-fatt illi l-Kummissjoni għada tejt illi għandu jkunem ta' eh, missjoni sabiex niġbru ktar informazzjoni naħseb naħa tal dan il-komitat irridu morru naraw li konna missjoni ħalli niskopru eżattament ċet jiġri f'dan Eh, reġuni naħseb li għandna jkollna fact-finding mission propju f'din iż-żona. U nixtieq nappella lill-Kummissjoni sabiex joqogħdu attenti ħafna għal l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. F'kull każ rridu naraw li dawn ħajamlu hekk minħabba li aħna rridu nqisu dan kollu bis-serjetà u nħarsu lejn dan kollu fid dettall importanti li aħna naraw illi Ispanja għat implementa dan kollu b'mod preċiż. Grazzi ħafna s di il-mikrofonu kollega tiegħi. Iva, nixtieq nibda billi nirringrazzja l-petizzjonisti fisem l-IPP. Nixtieq ngħid ukoll li kien hemm naqra ta' eh, dewmin matul l-aħħar gvern soċjalist li kellna u dwar il-pjanijiet u dink dan kien brabta ma' problemi li aħna smajna għawek u anka brabta mal-kas li kienem u dim il-qorti tal-ġustizja s-sena 2014 il-pjan tal-ġestjoni tal-ilma għall-ebro kien adottat u dan affettwa ħafna l-komunitajiet autonomi fi Spanja kien hemm ħafna konsultazzjoni u mbagħad kien hemm ukoll il-Kunsill il tal-nazzjonali ta' ġestjoni u kienem fil-fat 72 vot favur u 2 kontra biss u allura dan il-pjan kien adottat hemmhekk u u il-gvern spanjol kell l-intenzjoni illi jiddiskuti il-nuqqasijiet ta' dan il-pjan. U jiena naħseb illi għawek aħna dak li għanna namlu u għalli nistennew li jaslilna rapport aħari u l-kummenti ħata tal-Gvern Spanjol dwar dawn il-kummenti tal-Kummissjoni. Aħna nixtiequ nistennew ħalli naraw jekk dan il-pjan jekk dan eh, ir-rapport x'ħaj jasal ħalli naraw jekk il-Gvern Spanjol għamilx minn kollox sabiex jindirizza dawn in-nuqqasijiet. Jiena naħseb illi l-petizzjoni għalissa għandna nżommuha miftuħa, nistennew li jaslinna r-rapport taħħar naħa tal-Gvern ma naħsibx li għandna nagħmlu żjarat ta' investigazzjoni sakemm aħna ma nisimgħux min-naħa tal-Kummissjoni li għandha tenna sabiex turina jekk kien xi miżuri illi ittihdu mill-gvern. Aħna naħseb ma nix ninterferixu f'dan il-proċess sakemm aħna ma narawx illi fir-rapport aħħari ikollna bitċar li hemm ċertu kwistjonijiet li jridu nindirezzaw jiena naħseb li jekk għandna nimxu. Beatrice. Grazzi ħafna. Nishtin ringrazzja l-petizjonisti għal-fat li ġewa u kun ringrazzjom tal-li tkunu daqsik persistenti fil-difisa tal-ambjent. Naħseb li għaxa ħagġa li verament hija meħtieġa li aħna nkomplu nosservaw eżattament xiet jiġri għawek dan il-kas. U aħna meta qegħdin nitkellmu fuq din il zjara sabiex niġbru l-informazzjoni. Hemm żewġ affarijiet li rridu nżommu f'moħħna. L-ewwel netta bażi tal-informazzjoni li qed tipprovdinna l-Kummissjoni aħna suppost ħanirċivu dan ir-rapport. Iżda dak li smajna minnaħa eh, dwar dan ir-rapport għanzi huwa li hemm ċertu nuqasijiet, hemm il bżon li aħna naraw u niflu fid-dettal dan ir-rapport ħalli naraw kif aħna nistgħu nindirizzaw dawn il-problemi fil-leġizlazzjoni. Nixtieq ningrazzja l-Kummissjoni tal-fatt li kienu daqshekk ċari u mu kol għad-dettall għad din il-kwistjoni. Jiena naħseb ukoll rridu nagħmluha ċara illi dan ir-rapport hija jitlob lill-gvern sabiex isib rimedju għal problemi mill-iktar fis possibbli U fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet irridu naraw li iva nistennew l-aħħar rapport sabiex jaslinna nazda rridu nappellaw l-Gvern Spanjol sabiex jisolvi problemi mill-iktar fis possibbli minħabba li inna nġebdu din il kwestjoni hemm punt ieħor li jiena xtaqt insemmi, punti li għandu x'jaqsam mal din iż-żjara li qed titkellmu dwarha sabiex immorru u naraw x'inhi s-sitwazzjoni. Aħna nafu li l-Kummissjoni stabbilixxi ċertu Eh, regoli dwar il-mod ta' kif għandha topera eh, f'każ ta' żjarat bħal dawn. Aħna naħsbu li dawn il-missjonijiet għandhom isiru biss f'ċertu sitwazzjonijiet speċifiċi. U aħna mbagħad irridu niddeċidu skont il-każ jekk ikunx hemm bżonn ta' dawn iż-żjarat sabiex insibu iktar informazzjoni, però jiena fim ta' bażi ta' dak il-intqal bejn il-, -il il-kumitati eh, bej il-koordinaturi tal kumitati jiena naħseb li dan irid ikun diskuss l-ewwel bejnietu ma naħsibx li huwa tajjeb li aħna niddiskutu l-proposta ta' dawn il-missjoni ta' għek. Jina naħseb li ma nistax nibdaw nagħmlu l-eċċezzjoni ta' u Huma l-koordinaturi li jridu jiddeċidu jekk għandu xikun hemm żjarat bħal dawn fil-pajjiżi li huma konċernati bil-petizzjonijiet. Jiena naħseb li li nirċivu ir-riżultati min-naħa tal-Kummissjoni, eh, minnaħa tal-Gvern aħna nkunu nistgħu naraw illi ngħaddu investigazzjoni. Iva, raġuni li fejn niddiskutu il-petizzjoni hija minħabba li darba li jmiss aħna ħan iddiskutu jekk aħna nix nagħmlu din iż-żjara, iżda aħna ma nistawx nieħdu deċiżjoni fuq fact-finding mission sakemm aħna niddiskutu l-petizzjoni fid-dettall. Għalhekk aħna din niddiskutu l-petizzjoni sana Lester Irrans. Grazzi ħafna, Signor President, u grazzi lill membri kollha ta' dan il-Kumitat. Jiena mhux soltu niġi bħala membru għawek. Iżda ikolli ngħid li jiena interessata ħafna f'dan is-suġġett li għanet minħabba li jiena konsulenta ambjentali u interessata ħafna fil-fixmara Ebro, fil-Baċċet tal-Ebro. Aħna qed naraw illi dan kien diġà punt li kien diskuss fid dan il-Parlament Ewropew qed nipprova nkun nivolvi ruħi kemm nista' nixtieq ningrazzja l-petizzjonisti tal-li qegħdin jattendu hawnhekk. U jiena smajt fil-fatt lis-Sinjura titkellem fissem sem il-Kummissjoni nixtieq ingrazzja tal-ispjegazzjonijiet li tatna maħabba li naħseb li kienet waħda mill-ftit drabi li smajna ħafna dettal fuq l-azzjoni li tittieħed mill-Kummissjoni dwar eh, ixmara Ebron. nishtiq n-ingrazzja ħafna l kummissjoni tal-informazzjoni li tatna, naħseb li tatna idea tajba ta' dak li qed jiġri bħalissa dwar dan il-każ, issa dwar dak li ġara fil-laqa bilaterali bej Spanja u l-Kummissjoni Ewropea. Jina naħseb illi aħna rajna li s-sistema tista' tipprovdilna iktar sigurtà għaċ-ċittadini u li kemm Spanja kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea huma interessati fil-konservazzjoni ta' din is-sistema ħalli huma jkunu jistgħu jkomplu iħarsu l-ambjent u l-ċittadini Ewropej. Però jiena naħseb il jekk forsi jista' jkun hemm ċertu problemi jew diffikultajiet dawn irridu naraw x'inhuma ħalli nkunu nistgħu nsibu soluzzjonijiet tajbin, speċjalment fil- fil-dokument li aħna għanna nirċivu f'Marzu jina naħseb illi għanna nistennew sa dakinhar ħalli mbagħad naraw kif għanna nimxu. Naħseb illi Spanja qed turina illi huma interessati ħafna sabiex isolvu il-kwistjonijiet illi tres okkażijiet mulmenti dwarhom, anka dwar kontroll jew każijiet oħrajn. Mbagħad huma lesti li jaraw x'tip ta' titjib għandna nagħmlu. Jiena naħseb li il- um, civil servants il-ħaddima tal-gvern Spanjoli ħadmu ħafna dwar dan il puntu jina jiena naħseb li minn dak li intqal mill-Kummissjoni qed nara li l-membri tal-Kummissjoni li għadin jaħdmu fuq dan il-każ huma kompetenti ħafna dwar dan. U kont qed naħseb jekk huwiex meħtieġ li fil-fatt il-Kummissarju jkun ikun prezenti għawek naħseb il-reprezentanti tal-Kummissjoni huma kapaċi biżżejjed sabiex iwieġbu għal dan. Issa jiena nixtieq ukoll ngħid li dwar il-pjan ta' ġestjoni jena naħseb li hemm ċertu affarijiet li huma marbutin ma żona ta' l-Ebro. U aħna nixtiequ ngħidu li qegħdin nittamaw li zona żona tal-Ebru tkun imħarsa. Iżda anka il-reġuni l-oħrajn, mhux biss xmara tal-Ebru għandha tkun imħarsa, iżda minn fejn tgħaddi ixmara xmara il fuq eh, ukoll. Aħna nafu li l-Ebro huwa fil-qalba tal-Peniżula Iberika hija importanti ħafna l-pajjiż U għalhekk eh, l-oqsma kollha illi huma importanti għal ġestjoni tal-ilma u kontribuzzjoni tal-ilma fi xmara bħal bżona bħal Aragon għandhom ikunu voluti. Fil-passat Aragon kellhom pjan ta' ġestjoni ta' l-ilma illi kien qiegħed ikopri din iż-żona, però ma kienx qiegħed jorbot sew ma' din il-kwistjoni. Jiena naħseb li daw kollha li jaħdmu f'dan f'din iż-żona f'dan ir-reġun għandhom ikunu konsultati din mhix xi ħaġa li aħna nistgħu narnjoraw. Grazzi. Grazzi m'għandi l-ħadd iktar li jixtieq jitkellem għaliss anzi għandi persuna oħra tixtieq titkellem. Ma nħat iktar anzi skużawni, għan għallura ħanħalli l petizzjoni miftuħa lissa u uh, in Nistiden il-Komissjon sabiex tkompli tevalwa il-każ, aħna rridu nistennew ukoll l-aħħar evalwazzjoni eh, li għandna nirċivu naħa tal-Gvern Spanjol wara illi kunem laqqa bejn il-Kummissjoni u il-Gvern Spanjol. U mbagħad aħna ħan diskutu dan kollu wkoll b'rabsa mal-missjonijiet eh, ta' fact finding li jistgħu jsiru? Naħseb li nistgħu nagħmlu hekk jekk intom taqblu. Tajjeb, mela ngħaddu issa għall-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna. il-petizzjoni 1957 tas sena 2012 mresqa minn Mariano Velasco Lissano dwar il-ġestjoni tal-pjan il ta' ġestjoni tal-ilma ta' l-Alto Gwardjana. Nħalli fidejn il-Kommissjoni. Grazie, Presidenta. Um, buona rispetto a es. Grazie, President. Dwar din il-petizzjoni, aħna wettaqna analizi għabbażi tal-informazzjoni mill petizzjoni għal opinjoni tagħna, opinjoni li ntbatet lill kumitat tal-Petizzjonijiet illi nuqqas ta' konformi ta' artiklu 6 tal-pjan speċjali ta' ġestjoni għal reġun Alto Gwadjana mhux qed imur kontra l-leġiżlazzjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Iżda minkejja l-istrumenti li stat membru jista' jimplementa il kumitat dejjem għandu il-kompitu li jara li leġislazzjoni tiġi osservata mill-qrib. Il-Komissjoni wkoll trid tagħmel monitoraġġ ta' leġislazzjoni, lura aħna inkwetati dwar is-sitwazzjoni u l-mod kif risorsi qed jiġu sfruttati f'din iż-żona. Kwistjoni li aħna ndirizzajna fil-laqam semmija mal awtoritajiet Spanjoli f'Novembru referejna l-bżon għal monitoraċ adattat sabiex nifmu napprozzaw kem et ikunem ilma li et jinġabar u hemm zoni mħarsa hemmhekk li huma importanti ħafna u dawn fil-passat iffaċċaw diversi problemi U allura aħna nkwetati dwar il-mod kif id ikun hemm ġestjoni tal-ilma f'riżultat ta' dana kollu. Ċertament għandna il-prinċipju ta' kautela li huwa applikabbli hawnhekk. Jiena minix se noqgħod nidħol fid-dettalji kollha. Qegħdin essenzjalment insegwu passi li normalment insegwu situazzjonijiet simili ma nistax najdilkom xinu għal rizultat tal-evaluazzjoni tagħna iżda għandna l-intenzjoni li nippubblikaw ir-rapport tagħna fil-bidu tas-sena d-dieħla u mbagħad il-Kummissjoni tieħu l-passi meħtieġa biex taċċerta illi id-direttiva qafas tal-ilma tiġi implementata kif suppost. Kif huwa il-każ għal direttivi oħrajn Ewropej. Solidade issa u wara Grazie President. Il-petizzjonant tkellmet dwar diffikultajiet brabta ma' risorsi tal-ilma. U l-Kummissjoni qed tagħmel din l-evalwazzjoni u allura naħseb il-petizzjoni qed titħalla miftuħa hekk kif nistennew il-konklużjonijiet u r-rapport tal-Kummissjoni dwar il- taħdidiet bilaterali bejn il-Kummissjoni u Spanja. Grazzi. l Albion. Grazzi. Aħna kellna kuntatt mal-petizzjonant u għalinna illi m'għandux tarif dwar il-fatt illi dan il-punt kellu jiġi indirizzat illum. U għalhekk laqas kien jaf illi il-petizzjoni kienet miftuħa, ma nafx kien hemm nuqqas ta' komunikazzjoni, ma nafx fuq liema livell. Ma nafx ċara. Xorta waħda ħassejt li kien importanti li semmi dan il-punt. Mela, il-petizjonant eh, għalinna illi pala tweġiba għal kummissjoni fl-2013 kienem pjan idroloġiku illi ġi approvat għal Alto Gwadjana u kienem numru ta' drittijiet konsolidati f'din iż-żona u dan kienet jitripla l-ammonti ta' risorsi tal-ilma disponibli bekk huwa diffiċli ħafna il-direttiva tal-ilma tiġi osservata. Huwa fisser li xorta waħdem degradazzjoni tal-kwalità tal-provista tal-ilma falto Gwadjana u allura għati irridu naraw se jkun l-impatt fuq il-ilma tal-pjan meta naraw illi mis-seba mit-tmin eh, akwifers huma f'kundizzjoni żiena, però l-pjana elettriku mhux qed iqis miżuri adekwati biex jitnaqsu dawn l-impatti negattivi fuq ir-riżors tal-ilma. Biex bekk eh, kunem hemm konformità mal-qafas tal-ilma kien hemm pjan speċjali għal Alto Gwadjana iżda minkejja dana kollu ma kienx hemm azzjoni sabiex il-konsorzju għal ġestjoni ta' Alto Gwadjana eh, jiġi xolt u memx rispet lanqas għal rekwiziti meħtieġa u għallura. Aħna nixtiequ nitolbu li l-petizzjoni tibqa miftuħa li nqisu l-evalwazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni u kif jina spiegajt li l petizzjonant sej bivatin aktar tarif dwar in-nuqasijiet frabta mal-provista tal-ilma Falto Gwadjana. Mela, kelima li mis, grazzi ħafna. Il-petizjonant qed jitlob hawnhekk illi il-konsorzju u x-xogħol tiegħu huwa kastaksur. Kommissjoni qed tajt illi l-istati membri infushom huma responsabbli għal ġestjoni tal-ilmiet tagħhom xoljiment tal-konsorzju mux qed jagħmel eh, kasta ksur fuq il-direttiva u allura iva nafu forsi dana mhux il-każ li ngħidu li qed ikun hemm ġestjoni ħażina issa għal dak li għandu x'aqsam il-pjan idroloġiku f'Alta Gwardjana ta' Mejju 2013 hawnhekk għandna l-Kummissjoni li tagħmel ir-rapport tagħha u kif qed naqabel ukoll ejja nistennew ir-rapport preliminari, rapport definittiv u mbagħad abbażita tagħna kollu nistgħu naraw x'inhi l-pożizzjoni tal-Kummissjoni u naraw jekk hemmx ksur ta' leġislazzjoni komunitarja jew le. Ġifieri hawnhekk kulħadd qed jevalwa s-sitwazzjoni tiegħu. Aħna hawnhekk maħniex il-kol kemm aħna eh, esperti fil-qasam tal-ilma, Jiena smajt eh, bil reqqa dak li qalet il-Kummissjoni. Eh, Nerridu nammettu li l-polizzi mhux dejjem jafu r-riżultati, il-soluzzjonijiet u nistennew ir-rapporti. Mela, President, grazzi. Mela qed nipproponi li nżommu l-petizzjoni miftuħa minn dak li jintqal mill-maġġoranza tal-kollegi sakemm nistennew konklużjonijiet tal-Kummissjoni. U jekk il-petizzjonant ġiex marraf jew l-edwar il-punt, il-petizzjonant inata l-istess informazzjoni, l-istess stedina biex jipparteċipa pal petizzjonanti kollha l-oħra. Suppost huwa ġi marraf, però aħna xorta waħda nidu pieċir nisimgħu minn għandu baktar tarif. Però huwa intbat l-istess stedina pal petizzjonanti l-oħra li attendew. Tajjeb, mela se nagħmlu hekk, kummissjoni wkoll nitolbuha tiġi lura bil-konklużjoni tal-aħħar fuq il-każ. Bekk, kollegi, ftit sekondi biss fuq l-aġenda, allura nieħu l-opportunità li nawguralkom ikla l-aqwa war nofsinhar it-tajjeb. Iva, għandna smieħ war nofsinhar fit-tlieta. Iva, narakom fit-tlieta. Nistennew xi ftit, għandna xi punti oħra? Tajjeb, mela għanna informazzjoni dwar il-lista. Bek nikkonkludu. Likla tajba, narakom iktar tard.